Hello, everybody. Uh, I, this is a last minute change. Mrs. Mazzoni will not be able Din hija bidla tal-aħħar minuta sinja Mazzoni mista tkun tista' tippresjedi fuq l-ewwel parti ta' din illa laqgħa għalhekk qed nodu l-apposta jiena. Jiena għamil daqsxejn eh, homework bħalissa rajt fuq fuq sejġri jiġri eżatt, però skużawni jekk nagħmel xi żball xie xi ma jkunux daqsejn daqshekk ċari. Signor Angelini misse tiġi hawnhekk illum meġifiri punt 15 tħassar minn fuq l agenda Mela, eħ eh, nibdew bil-votazzjoni. Signora Green, jek jaġbak. Grazzi, Signor President. Sempliċement xtaqt ngħidlek illi jidher li hemm xi ħaġa ħażina fir-report u l-minuti tal-laqgħa li għaddiet. Nixtieq ngħaddi xi bidliet u modifiki bil-miktub jekk tippermettuli. Do you want to do to titti li diskutu għallum. Le, le, le, anzi, le, ma nishtiex. Kull ma ħanamel ħannibat il-bidlit u il-kommenti sija bil-miktub. Grazzi. Sewa, mela skont l-agenda issa. ħajkolna nivvotaw għal darboħra għal rapport. Il-rapport ta' jamanduris fuq minħabba problemi tekniċi. Ejo bieħna mlu ħissa ġifiri lef l-axħar, Iva tajja bax kelli proposta eh, traduzzjoni, Iva ħan id-diskutu għadal waqdik il-ħagġa, għan naraw daqxej se jiġri l-ewel, un-bat nid-diskutu l-ewel Eh, I would like to explain that uh, due to Nixtieq nispjega illi minħabba problema teknika l-aħħar darba intom ivvuntajt u aħna ivvotajna fuq dan ir-rapport speċjali ta' l-Ombudsman. Però skont il-verżjoni l-antika u għalhekk ħsibna li jaf ikun meħtieġ ikollna l-verżjoni l-ġdida u vot fuqa wkoll jittieħed titel votazzjoni fuqa fil-każ li xi ħaġa marret ħażin nittama li rajtu it-tajjeb. U ovvjament issa terġgħu tivvotaw sakemm forsi ma tixtuqux li terġgħu tivvotaw, però m'hemmx emendi mela ejja nagħmluha ejja nassumu li kollox ħajmur tajjeb dan ir rapport għax huwa waħed importanti. Inkomplu. In Illum ħan nifokaw fuq il-petizzjonijiet li ċivejna dwar id-drittijiet ta' tfal u r-responsabilta tal-ġenituri. Fil-leġislatura li għaddit kien hemm rapport mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet u ħanibdew b'introduzzjoni ta' dan ir-rapport ta' Zoffer Professur Gian Paolo Romano li huwa Mana, nek, marħba Snjur. U ħanibdew din prezentazzjoni, numru ta' petizzjonijiet intazlu illi iqajmu aspetti differenti tal-istess kwistjoni. U il-persuna il għadjam il-petizzjoni jew il-rappresentanti tagħhom Għedin hawnhekk għanna punti 849 sa' xilli ħajkunu prezentati il-qoddim aktar tard. Nidu aħna xi sita naqsin kwart il vici President ta' Kummissjoni Vivian Redding ħas kun qiegħda tindirizza il-Kumitat fuq dan il-punt u affarijiet relatati. Għada wara l-laqa tal-koordinaturi ħajkun hemm opportunità oħra li niddiskutu l-opinjoni ħankix. fuq l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament. U mhux biss. U meta tħajkonna wkoll iż-żjara ta' tiftix ta' fatti fl-Awstrija tas-Sur Finland. L-inizjattiva ta' ċittadini li ħan diskutu għadha misa tibda qabel nofsinhar naqsin kwart. ħan diskutu punt 22 u prezentazzjonijiet ħajkonna wkoll fuq petizzjonijiet li jikkonċernaw il-Belġju dawn huma punti 23 u 24. Għandkom kommenti fuq l-aġenda kieġobkom? Mela, fil-qosor, ħarġajdilkom. Signor Angeli li ġejja, il-Komissarju Vivren Radin kaċkun għandak fil-sitta naqsin kwart, u dokum għal-punti għawlanin. kwis. Imma Immarru issa. Ah, signora Gines, li raffariet għal-minuti ta' settembru ta' din is-sena. Grazzi, signor President. Xtaqt nitolbok biss, Sinjura President, li ma taċċettax dawn il-minuti kif inhuma. Il-minuti ma jikkorrespondux eżattament ma dak li ġi diskuss mod partikolari fil-laqa ta' koordinaturi, però ħana ddilkom l-emendi bil-miktub. Grazzi. Mikrofonu għal President jekk jogħġbok. In these cases, it's better uh, to... Mela f'dan il-każ ikun aħjar illi ikollna l-emendi tiegħek bil-miktub, l-emendi għall-oriġinali. Sabiex ma jkunx hemm nuqqas taftejjim laqas. Għalken liħe, sempliċement mistoqsija fuq l-AOB. naf li għaddu kmini, ma naħseb dan huwa biċċa xogħol li tiżissir immedjatament hemm għalija stampa ta' Sinjor Massoni ta' Sept fuq situazzjoni fil-kampanja u jiena ġivejta biss bit-Taljan u għalhekk napprezza ħafna Sinjura President kieku dan id-dokument ikun jista' jiġi tradott bl-Ingliż qabel il-laqgħa ta' koordinaturi għada ma nafx hekk dan u possibbli tajt is-Sinjur President jista' jkollna dokumenti bl-Ingliż għaliex tistoktar kellima sa fejna fjena hija ħaġa kruċjali Mqar ehm, daqxajn idea ta' xem f'dan id-dokument għax kont kont daqxajn najtina maħsuda bil-rajt, stakem fimt salmen għax il italjan tijaj daqxajn limitat. Ġifinti t u li tirċivu traduzzjoni l-lejla qabel il laqgħa ta' possibli dan? Yes, thank you very much. You'll try that, yes. Thank I, you. It's it's not the, authorized. The, just to see what is in it. Sewa. Uh, Abbot biss daqsxejn ta' kemm tiġbru l-punti ewlenin. M'hemmx għalfejn tkun traduzzjoni preċiża, forsi anke l-punti ewlenin biżejjed għalik. Jina, Jidir li din għatmur kontra delegazzjoni, president tal-delegazzjoni mar fi kampanja u nishtiq nkun naf jekku x'sar. Għax dan huwa president tagħna, kieku kien kwalunkwe persuna ma importanix, ma dan huwa president tagħna. Iva nifhem suġġeriment tiegħek jekk kien huwa possibbli forsi tina daqsxejn ta' sommarju tal-punti ewlenin ikun biżejjed dan. Tajjeb.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 Uh, petition 1760. Il-petizzjoni 1768-2009 jista' jkun illi maluqa. Jekk ma xej obbi oħra, nistgħu nibdew issa bil-votazzjoni fuq ir-rapport it-tajjeb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 għaw ma jimportax. Thank you once again. Grazzi għal darbaħra, għal l-axar darba banki għallum. Eh, Professor Romano. Yeah. just to invite, invite Professor Romano to introduce. so, Professor Romano, are you ready? Professor Romano, tista tibda inti? afraid I'm going to speak in French, if this is... Għan itkellem bi Franċiż ma importax. On Voilà, microphone. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc on. Ça va, quoi, euh, Sawa, kuħat jista' jismani. Huwa nofsinhar tajjeb, on est nippreżentaw Ir-riżultati ewlenin ta' studju li sar mill-Istitut Zvizzeru fuq il- ehm, liġi komparabli dan huwa studju li l għaddej issu sena u nofs u ippubblikajna r-riżultati naħseb dawn rajtu kopja tagħhom bl-Ingliż u bil-Franċiż għandna kollox 250 paġna ġifiju rapport konsiderevoli. Kif inu strutturat dan il-rapport mela? Ħna segwina l-ispesifikazzjoni li tawna u l-ewwel ħaġa li għamilna l ekwa li ġbarna l-istatistika ġifieri. biex niġbru l-informazzjoni kemm jista' jkun it-tieni parti tar-rapport hija tirrigwardja l-leġiżlazzjoni internazzjonali u l-Ewropea hemm ħafna minn dan. It-tielet parti tar-rapport hija analiżi tal-leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali ġifieri fi klim ieħor. Issa, Tbedna mill-qafas internazzjonali u Ewropew u ħarisna lejn responsabilta tal-ġenituri u kustodja ta' tfal u drittijiet ta' zjeda f'separazzjoni li jinforfu pajjiżi differenti. Raba parti tħares lejn il-progress li sar fl-aħħar snin, speċjalment bis-saħħa ta' dawk li għamlu l-liġijiet Ewropej l-esperti. ħarsu u koll lejn ħafna mill-punti ewlenin li ma kienu l-pajjiżi li l-diskutajna li żjed m'għandx kellna li ħarisna lejn Ġermanja lejn Franza lejn Spanja wkoll minħabba d-daqs tagħha. Imbagħad skont id-deċiżjoni ta' qorti tal-ġustizzja juru illi ħafna drabi ħafna pajjiżi imorru lejn dan ħafna tfal imorru lejn dan il-pajjiż il-Polonja għazinnija li xkellna nazlu pajis li jirrappreżenta il-vant tal-Ewropa u hija pajjiż kbir u għażinna l-Iżvezja u r-Renju Unit. Ir-Renju Unit għax bil-fors u l-Iżvezja għaliex eh, minħabba id-daqs tal-popolazzjoni issa. Il-kunċetti l-ewwel x'inhi separazzjoni? fil specifikazzjonijiet ġi definit dal-kunċett, wara aħna ħadna l-iktar eh, tifsira wiesa, annullament ta' żwieġ jew xoljiment ta' żwieġ jew ta' ta' ta' ta' nies li kunu jgħixu fl-imkien taħt il-liġi komuni. Issa, kwistjoni ta' separazzjoni li tkun transkonfinali. Għawnek u kolħatna definizjoni wiesa tal dan il-konċett. Definizjoni li toħroġ minn testi leġislativi. U din ġifiri, għad nazzjonalità tal-persuni konċernati jew inkella ir-residenza ta' wieħed minn dawn il-persuni tal-wieħed mill-ġenituri jew li għandhom awtorità ta' ġenitur jikkonċernaw iżjed minn pajjiż wieħed. Imma għandna wkoll separazzjonijiet intrakomunitarji fejn in-nies kollha konċernati jkunu jgħixu fi stati membri jew separazzjonijiet fejn wieħed jew iżjed stati membri u pajjiż terz huma kkonċernati. It-tieni kategorija din li għadni kif semmejt ukoll jista' jkollha eh, influenza fuq kif jaħdem is-suq waħdini. Per eżempju,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 Mela, fuq il-konċetti. X'inhi l-awtorità tal-ġen ir-responsabilità tal-ġenituri? Aħna bbażajna ruħna fuq id-definizzjoni li hemm fir-regolament Brussell 210 illi mhux bil-fors qiegħda wkoll fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ir-responsabilità tal-ġenituri hija individu ġenitur jew inkella aġenzija tal-ħajsin tat-tfal pereżempju. U dawn id-drittijiet jistgħu jingħataw ukoll minn qorti permezz ta' deċiżjoni tal-qorti jew deċiżjoni amministrattiva skont kif jaħdem jaħdmu l-istati individwali. Jista' jkun hemm ukoll leġiżlazzjoni mingħajr ma tiġi involuta awtorità tal-qorti. per eżempju fl-Irlanda kien hemm deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-aħħar fejn hemm leġiżlazzjoni fl-Irlanda li tajt illi qed nitkellmu fuq kopja mhux miż-żewġa u l-missier għalhekk qatt ma jista' jieħu l-kustodja tat-tfal. Dina mhix riżultat ta' leġiżlazzjoni imma regola astratta. U dina deċiżjoni tista' tikkonċerna kemm it-tfal infushom u anki il-kustodja tagħhom. <clears throat> Il-definizzjoni ta' kustodja wkoll ħadni għamil regolament 12 ta' Brussell u dena tfisser id-drittijiet ta' l-indokrar ta' tfal kif ukoll id-dritt li jiġi deċiż fejn it-tfal ħajjexu. Issa dwar id-drittijiet ta' żjara għanna deċiżjoni, għanna regoli ta' strumenti internazzjonali fejn id-drittijiet ta' żjarat huwa id-dritt li jkun hemm kuntatti mat-tfal. U f'każ ta' separazzjoni ġenitur kollu dritt li jieħu it-tfal f'post ieħor jew forsi stat ieħor minn dak fejn it-tfal normalment jgħixu, ħana issa l-kollega illi ħad prezenta konklużjonijiet u l-istatistika u l-leġiżlazzjoni nazzjonali. Merci, professor Romano. Grazzi, signor professor Romano. Eżis membri ta' dan il-komitat huwa ta' pjaċi kbira li li għadam nek nindirizza dan il-komitat illum. Nishtiq nibda issa minn fejn ħalla l-kollega. Aħna prezenta l-iktar żewġ partit importanti tal-istudju, l-ġabra ta' u l-analiżi tal-istatistika u l-parti tal-istudju li tikkonċerna l-analiżi legali ta' leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti. Il-ġebra u l-analiżi tal-istatistika l-ewwel, il-metodu kienet imexxija mill l-għana u l tal-istudju ġifier nistudjaw l-ispeċifiċitajiet ta' responsabilta tal-ġenituri. Aħna lek, illimitajna ruħna ma għall-istatistika uffiċjali li tkun disponibli pubblikament. U evalwajna din it-tip ta' data fl-istati. Ġbarna żewġ tipi ta' data dik ġenerali u dik ta' natura aktar eh, speċifika dik transkonfinali. L-ewwel tip ta' data kienet irrigwardja d-divorzi u l-separazzjonijiet legali. U il-mod kif din il-frażi responsabilità u drittijiet tal-ġenituri tiġi użata f'każ ta' problema. U tini tip ta' data kienet irrigwardja um, ehm, data ta' natura transkonfinali, ġifieri tnejn min-nies illi qegħdin jgħixu jew f'żewġ pajjiżi differenti jew li għandhom żewġ nazzjonalitajiet differenti u hawnhekk aħna konna qegħdin nħarsu lejn il-numru ta' separazzjoni f'kull stat membru u noħorġu mbagħad medja. Il-numru ta' separazzjoni transkonfinali f'kull pajjiż. Aħna valwanja il-numru ta' każijiet fejn kien hemm din il-kwistjoni ta' responsabilità tal-ġenituri u rajna jekk dan il-frażi ta' responsabilità tal-ġenituri tiġix solvuta b'mod differenti f'każijiet eh, domestiċi milli f'każijiet transkonfinali. Issa xi kummenti fuq l-analiżi tad-dejta li għamilna f'ċertu stati bħal Franza u r-Renju Unit. L-istatistika fuq il-separazzjoni transkonfinali ma mhux disponibbli f'dawn il-pajjiżi il-fattur transkonfinali ma jidirx fl-istatistika. Issa jew għax din it-tip ta' data ma tinġabarx jew inkella xi nazzjonalità u jew il-post ta' residenza tal-partijiet ikkonċernati ma jidrux fil-proċedura u għalhekk kien possibbli li wieħed joħroġ b'din it-tip ta' statistika mingħajr ma nirreferu għas-sentenzi u d-deċiżjonijiet infushom. Kienu kol impossibbli li naraw jekk it-tfal jew il-ġenituri bidlux il-residenza tagħhom wara s-separazzjoni, però kienx hemm każijiet ta' eh, abduction ta' ħtif. Fil-każijiet f'dawk il-pajjiżi fejn hemm din it-tip ta' data, ħafna drabi ma kienx biżejjed. L-informazzjoni ma kienx dejjem omoġenja. Mhux dejjem jagħmlu distinzjoni bejn nazzjonalitajiet Ewropej u nazzjonalitajiet eh, mhux Ewropej. U ħafna drabi wkoll l-istatistika tindika in-nazzjonalità tal-partijiet u mhux il-post ta' residenza dan huwa l-każ pereżempju fil-Ġermanja, Franza u fl-Spanja. Dan jagħmel possibbli li wieħed jara x'effett jista' jkollhom is-separazzjonijiet fil-post ta' residenza ta' tfal wara l-proċedura legali. U kienu kol diffiċli ħafna illi nevalwaw l-influenza tal-fattur trans-konfinali fuq residenza posta residenza tat tfal. Issa fost il xejriet li rajna kien hemm numru ta' żwiġijiet per eżempju fi Spanja u fil-Ġermanja bejn nista' l post u barranin u rajna wkoll numru kbir ta' sfal illi għaddew minn separazzjoni transkonfena, per eżempju fl-Svezja fl-2007 dan il-numru kien iktar minn 20% ta' tfal kollha illi kellhom jaddu minn din is-separazzjoni tal-ġenituri. Kien hemm żieda fin-numru ta' disvorzi transkonfinali fil-Polonja wara li l-Polonja naqdet mal-Unjoni Ewropea. Rejna wkoll li ma' ġenerali id-distanza ġeografika bejn dawk li għandhom id-drittijiet ta' kustodja. Ma jagħmilx impossibbli laqqas li ġenituri kollhom kustodja konġunta lan wara din l-istudju kien propju biex naraw jekk in-natura transkonfinali ta' każ partikolari kollux influenza fuq kif id-drittijiet tal-ġenituri jingħataw it-tweġiba tidher ċara. In-natura internazzjonali tal-każ ma jkollix biss influenza tangibli fil-prassi legali. Anzi ma jkollix influenza mill-istatistika u d-data li ġbarna ma jidirx illi il nazzjonalità tal-ġenituri u l-post tal-residenza ħajkollu effett fuq kif jingħataw id-drittijiet tal-kustodja u drittijiet oħra tal-ġenituri. Għalhekk jidher li eh, natura transkonfinali tal-każijiet ma tidirx li hija eh, fattur deċiżiv. Ma jidirx li hemm tendenza minnaħa naħa tal-ġurisdizzjoni illi tittieħed in konsiderazzjoni in-nazzjonalità tal-partijiet interessati U laqqas mem din l-idea li t-tfal għaf fl-interess tagħhom li jibqaw mal li jibqgħu fil-pajjiż fejn kienu jgħixu qabel is-separazzjoni. L-istudju tal-istatistika għalhekk għal dal tal-, -istudju tal responsabilità tal-ġenitur u kustodja ta' tfal dritti ta' zjara separazzjoni li jinvolvu pajjiżi differenti u aħna nużajna illi hemm similaritajiet bejn leġiżlazzjoni fuq il-kunċett ta' responsabilità tal-ġenituri għabbażi tal-ħarsien tal-interessi tat-tfal. Responsabilità tal-ġenituri tiġi stabilita awtomatikament hekk kif titwilet it-tarbija u lan taħħajja li tħares l-tfal u l-interessi tagħhom. Il-ġenituri ma jistawx jitħdu l autorita ta' ġenituri u laqqas ma jistaw jaddu għaw jiddelega għal parti terza. Li dan il-prinċipju jenata l żewġ ġenituri mod konġunt tifisser illi l-awtorità tal-ġenituri mhix determinata mill-natura tar-rabta bejn il-ġenituri, għalla kif din ir-rabta bejn il-ġenituri tinħal dana xorta ma jkollux effett fuq ir-responsabilità tal-ġenitur imma tista' tibdel il-mod kif dana jiġi eżerċitat. Nafu illi il-ftejm tal- ġenituri fil-każijiet ta' separazzjoni huma rikonoxxuti fl-istati kollha ħlif fil-Polonja, però ħadna nota wkoll undunajna b'ċertu differenzi bejn l-istati fl-implementazzjoni tal-kunċett ta' drittijiet tal-ġenituri, per eżempju fi Spanja, fil-kas ta' separazzjoni il- l-interess ta' dritti ta' ġenituri jista' jgħaddi biss ġenitur wieħed. Un accord se ses parents sur l'exercice de la responsabilité. Fil-Ġermanja però sta jkun hemm min jirrifjuta li jkun hemm dan il-ftehim ta' responsabilità konġuta li f'dak il-każ imbagħad l-imħallef irid jiddeċiedi min ħajżeċita kif ħajġiġu ġaġitati drittijiet ta' tfal. Id-dritt ta' kustodja huma ta' interess partikolari għalina speċjalment minħabba dawk il-joms kim sejħa drittijiet tal-kustodja li iqum biss meta il-familja hija mifruda. Fis-Svezja però għandna tifsira speċifika ta' kustodja. Iżda dak il-kunċett jiġi interpretat f'ħafna mezzi differenti. Per fi Franza, Polonja u l-Renju Unit, il-kustodja tinkludi il-possibilità li wieħed jiddetermina l-post ta' residenza għat tifel jew tifla imma m'hemmx idmiri dik il-persuna tgħix ma' dik dik it-tifla jew tifla. Iżda mbagħad fil-Ġermanja l-kustodja timplika id-dritt u id-dmir li wieħed jgħix ma' dik it-tifla jew tifla fl-Iżvezja il-konċett ta' kustodja m'għandha xejn x'taqsam mal-kwistjoni ta' residenza. L-iktar kunċett speċifiku tal kostodja li hija alternanti hija differenti. Per eżempju, jekk għandek il-ġenituri qed jgħixu separatament. Umbat ċertu kustodi separat hija possibbli fi Franza u l-Uniti ma mhux possibbli fil-Polonja meta jiġu drittijiet ta' żjara min għandu jżomm it-tifla jew tifel. Din mhijiex dan huwa dritt ukoll li t-tifel jew it tifla jkoll iżommu kuntatt ma' żewġ persuni meta jiġu mifruda mhux biss li l-ġenitur liħor jara t-tifel jew it tifla tiegħu jew tagħha. Mod ġenerali hemm ħafna differenzi meta jiġu għal dak id-dritt. L-unika differenzi li qed nagħmlu dwar tagħha hija waħda Eh, ta' seta' vinkolanti dwar il-drittijiet ta' zjara. Dawn huwa dritt jew sempliċiment jew anki barra minn dmir minn ħadd tal-ġenituri. Differenzi oħrajn għandhom xaqsmu ma' persuni illi diġa għandhom dawn id-drittijiet. Dawn jistgħu jiġu applikati biss għal ġenituri waħedhom jew jistgħu jiġu applikati għal persuni oħra bħal pereżempju n nannieta Daħar punt, l-interess tal-tifel jew tifla. Dan huwa fl-interess ta' deċiżjonijiet kollha li ttieħdu rigward l-għotja tal-awtorità ta' ġenituri, il-dritt ta' kustodja, dritt ta' żjara, dritt ta' separazzjoni, speċjalment meta nitkellmu dwar separazzjonijiet transkonfinali. Din dan huwa kunċett illi mhux qed jiġi mfisser b'mod ċar Għalhekk is soluzzjonijiet illi l-iktar ma li t tifel jew tifla huma interpretati b'mod differenti. Hemm min għandu f'ċertu pajjiżi għandhom definizzjoni leġislattiva, pereżempju fi Franza. L-interess ta' tifel jew it-tifla ifisser illi jridu jaċċertaw iżvilupp morali u fiżiku. Fil-Polonja, il-benesseri tat tifel jew tifla Dobro veċka, ifisser li natu l-massimu sadisfazzjoni li ħtiġijiet ta' din it-tfal u li wieħed iħares interessi tagħhom speċjalment ukoll jew inkluż ukoll l-interessi tal-proprjetà. Mbagħad fi Svezja hemm interpretazzjoni oħra li jituża żewġ kunċetti fejn għandek dak tal li wieħed jipproteġġi t-tifla jew tifla kontra kull tip ta' abbuż, jew ħtif, jew trattament ħażin, u wkoll it-tieni kunċett huwa ħtieġa li t jew tifla jkollhom rabta mill-qrib ma' żewġ ġenituri ehm, fil-każ ta' separazzjoni. Il-ġurisprudenza kollha li ġi studjata fil-każijiet tal-interessi tat-tifla jew tifla jkopri dritt li tfal jisprimi lilu nnifsu E, esprimu l-infusom meta jkun hemm disgwiti bejn il-ġenituri interalja. Għalhekk wara qed il-rieda tal-tifel jew tifla hija xi ħaġa li sa tikollha jaqsmu. Iżda l-importanza li aħna nagħtu lil mod kif dan il-wilt e, gawdi mid-drittijiet tiegħu hija soġġett għal ħafna interpretazzjonijiet. Illum ħafna deċiżjonijiet legali l-iktar jisom Taw l-ċokkas interess ta' tfal kienu dawk ta' Svezja, Ġermanja u f'xi każijiet reċenti ta' Spanja. Fil-qafas ta' dan l-istudju aħna tajna importanza partikolari l-interpretazzjoni legali tal-interess ta' tfal fil-kas ta' separazzjoni transkonfinali. Meta jiġu għall-awtorità tal-ġenituri jew il-kustodja aħna rajna li il tibdila fil-post ta' residenza ta' tifel jew tifla meta din il-tifla jew tifel li ċaqal u għal-pajis ieħor ma jfissirx li huwa kontra l-interessi ta' tfal la sakemm wieħed jilqa' ċertu kondizzjonijiet. Il-kunċett tawlini li jirregola kollox nil-qasam huwa l-prinċipju ta' kontinwità. Dan jimplika li il-bidla ta' residenza ta' tifel jew tifla ma jistax iwassal għal firda medjata mill lada mal-ambjent kulturali u soċjali u lingwistiku tiegħu. U id-drittijiet ta' żjara min tal-ġenitur liħor jridu jinżammew u spettati. Meta jiġu għal dawn il-drittijiet ta' żjara min-naħa tal-ġenitur liħor, meta tifel u tifla jiexu pajjiż ieħor ma jfissirx li kontra l-interess ta' tifel u tifla sakkem dan ifisser li jgmil sogru ta' ħtif palma jiddu Spanja jew inkella id-distanza ta' tifel jew tifla minn pajjiż ta' oriġini tiegħu u pajjiż fejn jgħixu huwa kbir wis pal pereżempju palma hija fl-Iżvezja. Mela sur duru Romano. Ma lejja għal l-ura għal-liġi internazjonali, għal kanna din revizjoni tal-statistika nazjonali u leġislazzjonijiet nazjonali varji. Kif tistaw saraw sissa, hemm sistemi differenti minn leġislazzjoni għall-oħra. Ovvjament, minna bladu dubju ta' xejn li ġitu ma' differenti b'bosta liħor, Imma anki naħsbu dwar x'inhi l-aħjar fl-aħjar interista t tifel jew tifla ma ma jfissirx li kuħat jaħsebha l-istess minn pajjiż għal ieħor. Ejja nħarsu lejn it-tekst internazzjonali bħal manna lum il ġunota fl-Ewropa. Għabla ma nagħmlu dan u d qegħdin xi ħaġa uħda. X'inhi regolament? X'inhu regolament internazzjonali bot partikolari regolament eh, Ewropew illi jista' jitqis bħala wieħed eh, sodisfaċenti f'din il-qasam. Sabiex t jkun sodisfaċenti, il-persuni involuti, il-ġenituri, il-tfal eh, kull min jaħseb illi jistaw kollom aċċess għall-awtorità tal-ġenituri jrid ikollhom aċċess għall qrati u biex ikunu jistaw marru u dubu u dim orti ta' deċiżjoni aħħarija u ċara li tista' tittieħed għal kienx jaqsam kustodja u drittijiet ta' żjara. Id-deċiżjoni trid tkun ċara l-kontenut ta' deċiżjoni dejjem trid irid jaħdem favur it-tfal favur partijiet involuti, mod partikolari f'interessi ta' tfal, kif nafu bit-tfal l-interessi, eh, l-aħjar interessi eh, superjuri ta' tfal. Eh, u l-imħallef illi jridu jieħu deċiżjoni jridu iqis il-natura transkonfinali tal-każ. U għalhekk l-ħajja interessi ta' tfal irridu jitqisu meta naraw dawn il-każijiet transkonfinali. Irridu nisu li il meta wieħed jagħti drittijiet ta' kustodja jew ta' żjara li ġenituri dan irid ikun effettiv fil-verità, fil-prattika. U li dan se jmur kontra il-libertajiet eh, komunitarji. Allura xi nżomm u fl-Ewropa, mhux l-Ewropa, iżda madwar id-dinja ma' ġenerali. Ħaġa li rridu nevitaw. fejn għandek kas ta' per esempio qed nitkellem wisna ġeli qed għax ma tax soltu jkoll interpretazzjoni għalhekk qed ikellim skuża ruħu. Mela, eżempju li natu mod frekwenti fl aħħar ta' eh, disajnijiet, ħafna problemi. Jinem eh, kol kumissan, kumitat franco-ġermanis, għalix kien hemm deċiżjoni franċiża u waħda ġermaniża. F'koppja, rifimet minn dawn żewġ pajjiżi, ngħidu l-missier franċiż u l-om ġermaniża. Li rridu nevitaw li għandek żewġ ġurisdizzjonijiet, dik franċiża u dik Ġermanja, Ġermaniża, jaslu li jaslu għal deċiżjonijiet kompletament differenti rigward l-ottja ta' drittijiet tal-ġenituri. Għaliex jekk dawn għandhom id-dritt illi jaslu għal deċiżjoni tagħhom jista' jkun illi mhux ngħidu bil-forsi ma jista' jkun illi dawn m'għandhomx jasmuħ mal Per Pereżempju, fi Franza wieħed jista' jagħti kustodja l parti Franċiża ovvjament, jew mbagħad imbagħad fil-każ Ġermaniża jagħtu l-dritt l om Ġermaniż. Ġermaniża. Allura għandek hemmhekk deċizjoniet konfringenti illi huma riżultat ta' dawn l-approċċi differenti. Ovvjament, sa ma jemmex sens għaliex Wiz deċiżjonijiet jista' jwassal l-istess daqsik kieku ma ma wasalt għal-ebda deċiżjoni x-xorta waħda ġenet ikkumpriku u l-ġenituri ma jkunux jafu x'qed jiġri. Emmet minnaħat tal-Franċiża, i-Franċiżi jgħidu li mela l-missier u ma jkunx ma jgħidu li mela l-om. U ovvjament, għam obligi involuti, t-immaġinaw xista jiġri jekk dit tifla jew tifel irridu jiddeċidu skola, irridu jmorru jattendu jew jekk dat tifel li tifel jagħmlu pereżempju operazzjoni f'xi star li ma ġurisdizzjoni tapplika. Talom? Grazzi għad deċiżjoni Ġermaniża. Ġifiri di persona per eżempju trid tiġi edukata fi Ġermanja, jitmur skola Ġermanja, jew il-missir, għax ovvjament il-qorti Franċiża għalfet lilu bħala il-gwardjan, il-għandu kustodja. Eh, ovvjament dawn jispiċaw għal battibekki bejn il-partijiet, ħadd ma jaf eżattament x'inhi tweġiba minħabba li għandhom tweġibiet kontradittorji. Ġifiri m'għandhom l-ebda tweġiba, fl mill-aħħar. Vijaw din eh, dan il-vojt fil-proċess fil-liġijiet għax hemm ċaħda tal-libertà, ta' sikurtà li għandha tiġi evitata kompletament ta' trattati tal-Unjoni Ewropea. Għax din il-kas assurda tista' twassal pereżempju li t-tifel jew tifla jispiċċa jiġri minn pajjiż għall ieħor u ħadd ma jaf eżattament min għandu li ma drittijiet fuq dan it-tifel jew tifla. Għax biex jantek għandek konflitt bejn żewġ ġurisdizzjonijiet, żewġ sistemi legali kompletament differenti, konflitt bejn żewġ pajjiżi, u din il-taħwita kollha minħabba li fil-bidunet il-kas maġiex solvut sew. xista jiġri wkoll f'kas ambigu bħal dan hija kollok ġenitur illi l-iktar li forsi ehm, jaħdem mod iktar effettiv, jitfa' baħħu iktar hemmhekk, eh, forsi li jikpi liktar iktar jew li joħloq għal iktar ehm, simpatija minna ħatal imħalle imħallef li jirbaħ. jekk jekk għandek ġenitur wieħed li iktar jagħmel IMA minn ġenitur ieħor, mela dak il-ġenituri forsi jirċievi deċiżjoni qabel ieħor u jispiċċa li jirċievi dritt ta' kustodja għax il-persuna l-aħħar par ġenitur ieħor forsi ma ħasab biex daqsek ma lajr, daqsek minn qabel, u forsi orti damet iktar minn orti tal-pajis liħor. E, Ġifiri, ifraħam il-laħar deċizjoni ma jfissirx qed iħares l-aħjar interessi ta' tfal, aħna rridu nqisu. Dak li aħna nafu bħala il dieta ta' ta' ta' prossimità. Inti it kollok l-iktar statu wieħed, forsi tnej sa l-iktar li għat jista' jaċċetta. Imma suppost statu wieħed fejn dak it-tifel jew tifla jgħixu. U fidi situazzjoni ideali li mħalfin ta' bejn iż-żewġ pajjiżi jrid ikunu situazzjoni fejn jiddiskutu ma' xulxin biex ma jkunx hemm proċedimenti paralleli li huma din għaliex wieħed jevita li jkun hemm konflitt bejn żewġ sistemi legali kompletament differenti. Jekk int ħatibda ta' tibidu għal proċedimenti legali fi Franza, ba' fissa sin terġa' ta' tibidu għal dawk proċedimenti fil-Ġermanja jfisser li ovvjament ħat tispiċċa żewġ deċiżjoni differenti. Allura inti tispiċċa li ċaħat ħajn jora deċiżjoni ta' tiħor. Għalhekk jekk trid nevitaw din is-sitwazzjoni jridu naraw illi deċiżjoni waħda hija magħrufa. Għaliex jekk hemm żewġ deċiżjonijiet jiġu magħrufa ħadd ispiċċa f'kawla ta' sħiħa. għax forsi mbagħad hekk il-Ġermanja u Spanja jirrikonoxxu deċiżjoni waħda, mbagħad Franza ma jirrikonoxxux dik id-deċiżjoni, mbagħad terġa' toqgħod tidba mill-bidu, min terġa' tdum il-proċedimenti, tista' terġa' toħroq deċiżjonijiet kompletament differenti mill-irati kvaluti għalhekk biex nevitaw din il-taħwida ksiħa li għandna kif deskrivejt. Tajja pilli nippruvaw nisibu soluzzjoni. Hemm ħafna strumenti. Hemm min jaħseb li hawn strumenti fil-fatt. Ovvjament, eh, jekk għandek eh, jekk għandek wisq minn ħaġa xorta waħda ħat tispiċċa bil-problemi. Dawn l-istrumenti jistgħu jitlu f'konflitt ma' xulxin. Ħansemi ħames strumenti. Per esempio, konvenzjoni ta' Dehek tal-1961 u tal-Lussemburgu ta' 80 affas tal tal Ewropa dawn eh, dawn dawn il-koll issa daqsek daqtaj iġu mxejn għal kollox. Basikament għandek dik tal-1980 li tibda tot kontra il-ħtif ta' tfal. Komissjoni ta' deħek tal-1996 li design u li hija strument ta' sew id-dettaljat imma daħal fis-seħbis 2002 f'xi pajjiżi u l-Unjoni Ewropea awtorizzat l-istati membri li jistihbu maħħa li firmaw għal kun firmatori għalija mux kullħat għamela dil-bieċa ta' xol fil-Polonja diġa għedha f'ila fistaxi sentej. Mbagħad għandek strument sot ħafna Ovvjament dejjem hemm lokat titjib sewa, imma għandek ir-regolament ta' Brussell. Li ħan referu għal iktar il qoddim Dan huwa strumenti li e- e- e- rrifernejna li għalih qabel u ħanġu referu għal iktar qoddim Twela tal-1986 ta' kontratti ta' tfal jgħid il-kellim u fejn inti għandek ehm, regoli illi mhux biss iġi ġeplikata parametri tal-Ewropa, imma wkoll għal 71 jew 72 pajjiż illi diġà irratifikawha. Jena meqjusa pala wahda tajba, mux ħazin, imma mkazijiet fejn, per esempio, kunem rifjut li wieħed jirritorna tifel jew tifla Eh, li hija problema, pereżempju dek pajjiż li rifiuta li jirġa' jabbat lura li tifel u tifla jekk fej e, tifel u tifla ġiet maħtufa jew forsi għandek itneħħi e, tifel jew tifla minn pajjiż ambjent ta' oriġini tiegħu dawn il-raqqa tekniċi kollha ġifieri fejn intejbu din l-kwistjoni ta' proċedura ta' ritorn Grazzi għal regolament ta' Brussel, din hija xi ħaġa li aħna nnexxina eh, nsolvu. Issa żewġ konvenzjonijiet ta' deħej li semmejtu ma wkoll tabin ħafna u sħaħ taħtna eh, sħaħ fin-natura tagħhom. Imma hemm xi wkoll problemi ta' raġunijiet ta' rifjut. U għatem wis proċedimenti li qegħdin isseħħu sabiex id-deċiżjoni jidħol fis-seħħ għalhekk hemm regolament palissa li għaddej f'Brussel jissejjaħ tu biss tnejqa illi qed jitkellem dwar il-modifika ta' ċertu strumenti, sezzjoni 5 kapitli 2 u 3 rigward il-funzjonament ta' Trattat tal-Ewropa u dispożizzjonijiet hemmhekk u permezz ta' dan il-komunità huwa il-komunità hija mħeġġa fil-dawl ta' libertà ta' ġustizzja u libertà li jħarres dawn id-dispożizzjonijiet. Wara tħul ta' seħ ta' il-Trattat ta' Lisbona, mux bizzakke, la' kem biss nejdu li ħantejbu l-arfin reċiproku ta' deċizjonijiet imma da' jridu jiġu msaħ il-implementati mwet insew li twetti l-inforzar il-wieħed irid jarraf u jwettaq deċiżjonijiet b'tal mod illi issa din issir parti minna twettiq u l-infurzar tal autorita ta' ġenituri. U dan iseħ permezz ta' regoli ta' kompetenza, ta' regoli li wieħed bihom jista' jisolvi l-konflitti u l-regoli ta' proċedura. Għalhekk l-Ewropa witti titriq għal proċedura ħjar. Dan istrument ilu minn sen 2000 imma wara sena diġaġi modifikat eh, mhux ħażin. Fil-fatt għalhekk mhux qed insejruh Brussell tnej, ma Brussell tnej a tu biss għaliex din hija xi ħaġa li aħna nintitressana l-iktar jew tal-ġenituri, speċjalment meta nitkellmu dwar responsabilità li seħħel barra minn divorzju. Qabel il-limitazzjoni ta' Brussel 2 minn din il-modifikazzjoni kienet eh, biss eh, marbuta ma' każijiet ta' divorzju. Issa għandha xaqsam ukoll ma' każijiet il-barra mid divorzju dan huwa ħafna pass il-qoddim. Qabża eh, qoddim nistgħu ngħidu. U ħafna akademiċi jissu li dan huwa strument illi it-tejjeb mod sinifikanti il-sitwazzjoni li kena qabel kif. L-ewwel net fejn huma man l-kompetenzi. Għandek regoli li huma ċari imma ukoll huma flessibbli għaliex il-kompetenza ċentrali hija fidejn il- pajjiż ta' residenza bitwal ġifir memx kompetizzjoni imbagħad bejn istat ta' residenza u istat ta' ċittadinanza għax qabel kien hemm konflitt bejn it-tnejn U t nej issa żewġ regoli ta' kompetenza issa qabel kienu japplikaw, għan kelle kompetenza ċentrali li minn drabi kien tixxeqleb lejn il-posta residenza u l-oħra xaqleb lejn il-posta ċittadinanza, immissa edha ċentrata id-dmurja t-mur lejn il-posta residenza biss ħafna drabi. U meta jkun hemm każ ta' posta ċittadinanza mela il pajis ċittadinanza jista' jkun hemm parteċipazzjoni fi deċiżjoni aħħarija iżda mbagħad irid ikun hemm koordinament bejn iż-żewġ awtoritajiet biex naraw li ma mitnej ser eh, jirbħu. Mela, deċiżjoni ċari jiena qed ukoll ir-refute. Il-raġunijiet għar-refute. Raġunijiet għannu qassan forsar. Qabel kena ħafna minn dawn ir-raġunijiet u issa dawn tnaqsu dawn ir-raġunijiet. Viżavi dak li kien qabel. U xi ħaġa wkoll ġdida l-Ewropa hija il-regola proċedura eksekwatur illi nata bidu għalih. dan huwa f'xi ħaġa li huwa jkopri l-komunità, biex mal-komunità u mħaffa. Ukoll dwar hemm ċertu drittijiet illi ma jagħtux ħafna protezzjoni ħafna ma imma tnejqa issa daħlet fix-xena u issa dina toħsib il-drittijiet ta' żjara Mod partikolari dawn id-drittijiet f'xi ċirkustanzi grazzi għat nejqa ikunu jistgħu jiġu n-nizla ċar f'ċertifikat li jgħid illi din id-deċiżjoni tittiġi msaħħa u d-deċiżjoni dwar id drittijiet ta' żjara ma jimx għalfejn jgħodu jgħaddu eksekwator imma jista jiġu uh, jiġu implementati b'mod dirett mill-pajjiżi membri. Ġifiri hemm l-implementazzjoni nġela ta' dawn id-drittijiet ta' żjara u memx għalfejn wieħed jgħaddi minn dan il-proċedura eksekwator sabiex wieħed jikseb tinfurzar ta' deċiżjoni. Għalhekk għalhekk għana qabża oħra l-qoddim biex nisqu fuq hawnhekk u ħtif. Diġa, qabel li l-Konvenzjoni tal-1980 mod ġenerali tiġi applikata mod sodisfaċenti, iżda mbagħad nilmentaw minħabba l-fatt li d-deċiżjoni ta' nuqqas ta' ritorn tal-tfal għadhom ħafna u l-artiklu 12 ta' regolament jixtieq jiġilet propju fuq dan l-aspett tal-implementazzjoni tal-konvenzjoni u jillimita dawk l-affarijiet li jimponu il ritorn ta' tfal u jimponu kol ritmu mħaffef tal-proċedura. Iż-żmien ta' sitt irid jiġi rispettat x'inkella inkella irid ikun hemm il-raġunijiet għala u wieħed irid jiġġustifika għala ma setax jirrispetta dan iż-żmien ta' sitt Mhux possibbli li wieħed jirrifjuta ir-ritorn tat-tifel jew tifla jekk jkunu jistaw juru li fil-pajis li minnu nħatef it-tifel kien hemm dispożizzjonijiet meħtieġa fir-rigward il-ħarsin ta' tfal. U minn dawn iż-żewġ deċiżjonijiet dan l-aspett l-aktar importanti, d-deċiżjoni ta' nuqqas ta' ritorn jekk l-istat jgħid le li mhux ser jirġa' jirritornaħ din tkun deċiżjoni temporanja għaliex il-pajjiż ta' residenza tas-soltu qabel ma sar il-ħtif jista joħroġ sentenza fir rigward l-affidament tat-tifel u jekk ikun hemm konflett ta' deċiżjonijiet bejn il-ħtif jew inkella deċiżjoni tal-ritorn lejn l-istat ta' residenza qabel il-ħtif ikollu konflitt imbagħad eh, u għalhekk ikollu eh, possibilità li l-istat ma jkunx jista' imur kontra l-aspett ta' ritorn. Aspett ieħor importanti ta' regolament li għamel titjib meta mqabbel ma' dak ta' bħalissa hija l-awtoritajiet differenti hemm l-awtoritajiet ċentrali li rridu jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet il-ġbir ta' informazzjoni fuq is-sitwazzjoni tat tfal, l-interessi, l-qafas tal-ħajja tat tfal u għalhekk l-assistenza li tiġi mogħtija mill-awtoritajiet hija bxejn u din hija importanza kbira u tħaffef l-aċċess għal dawn l-awtoritajiet u dan għalhekk għandu jħaffef l-użu ta' dan l-istrument. Dawn l-autoritajiet għandhom ukoll setat aktar wisajn meta mqabbel ma' qabel jistgħu jagħmlu ftehim ta' medjazzjoni. Huwa possibbli wkoll fl-Ewropa li jkun hemm l-użu tal netwerk ġudizzjarju Ewropew li jippermetti li jkun hemm deċiżjoni taktar ta' malajr u skambju ta' tarif. Tassaw ikun dialogu li konna tinsemmu qabel, dialogu bejn il-deċiżjonijiet tal-sistema ġudizzjarja. X'nistgħu imbasru li se jkun hemm fil-ġejjieni. Aħna lqajna dawn l-iżviluppi samnihom żewġ gruppi l-ewwel net l-iżviluppi li waslu għal tibdil fit-test tal-Brussell 2A u l-proċedura ta' wara, proċedura twila u delikata u għalhekk dan huwa l-ewwel triq li nistgħu nesploraw u ovvjament ħajkun hemm konsegwenzi nisperaw li ma jkunux ta' pis kbir u x'jista' jkun il-kontenut ta' dawn it-tibdiliet tal-modifiki. La darba llum huwa possibbli li wieħed kollu deċiżjoni li jagħti l-affidament li jiġi rikonoxxut f'statu mhux ieħor u qatt m'hemmx l-obbligu ta' rikonoxximent nistgħu imbassru u dan huwa pass li nistgħu tassew nbassru naħseb li fi żmien għaxar snin ser naslu. Iżda issa rridu naraw kemm naslu malajr għal din id-deċiżjoni politika. Kif kont qed ngħid, il-pass li jmiss issa huwa li jkun hemm ir-rikonoxximent obbligatorju tad-deċiżjonijiet f'dak li għandux jaqsam mal-qasam tal-kustodja ta' tfal. Għalissa du mhux rikonoxximent obbligatorju, wieħed jista' kontra dan ir-rikonoxximent jista' jkun hemm raġunijiet varji, min jgħid li huma wisq raġunijiet. Mbagħad hemm itwaqqif ukoll ta' mekkaniżmu ta' soluzzjonijiet jew tpaċi ta' deċiżjonijiet bejn il-ġenituri bħal kif kont ngħid fis-sitwazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja qabel. U għalhekk ikun tajjeb li jkun hemm sistema li tkun tista' tpaċi soluzzjonijiet u deċiżjonijiet differenti fuq livell ġudizzjarju. Jista' jkun hemm konsultazzjoni aħjar fuq id-deċiżjoni, nistgħu ngħidu li meta jkun hemm każijiet li inkludu Franza u Ġermanja, din id-deċiżjoni ħadd ittieħed mis-sistema Franċiża iżda din is-sistema mbagħad ikollha l-obbligu li tikkonsulta s-sistema Ġermaniża propju f'dan il-qasam. Ovvjament ser ikun hemm problema ta' koordinazzjoni bejn Brussel 2A u l-Konvenzjoni tal-1996 iżdija problema teknika ħafna u għalhekk mhux ħanqod nsemmiha llum u nitkellem dwarha. Mbagħad fil rigward ir rekomendazzjonijiet li ma waslux għal bidla fit-test ta' Brussell, nistgħu ngħidu li jkun aħjar li jkun hemm armonizzazzjoni tal-kwistjoni tal-smiħ ta' tfal għaliex hemm differenzi importanti minn pajjiż għall ieħor. U għalhekk huwa importanti li nisimgħu it tfal għalhekk huwa possibbli li dan ikun taxkil għal rikonoxximent tad deċiżjoni. Nafu li fil-Ġermanja din hija kwistjoni importanti iktar minn li fi Franza u għalhekk diġà hemm każistika fir-riċerka tagħna fejn kien hemm każijiet li ma jkunx hemm aċċettazzjoni tal-rikonoxximent tal-każ tal sistema Ġermaniża minħabba li m'hemmx bil bej Franza u l għall-interessi tat-tfal. Inizjattiva oħra nistgħu nieħdu hija li nħeġġu l-taħriġ ta' imħalfin speċjalizzati u għalhekk huwa importanti li l-imħalfin ikunu marfa sew fuq dak li huwa involut u fuq l-importanza ta' dawn id-deċiżjonijiet. Ovvjament hemm limiti internazzjonali u rek irid iġi nkun informat mhux biss fuq il-liġi familjari iżda jrid ikun ukoll marref fuq il-tilwimiet internazzjonali biex nimxu l-qoddim, għalhekk hemm bżonn li jkun hemm mħalfin speċjalizzati propju fuq dan il-qasam. Nistgħu naħsbu fuq pereżempju l-medjazzjoni familjari, l-esperjenza fil-qasam tal-medjazzjoni, dawn sejrin tajjeb u nistgħu naħsbu li jkun hemm aħjar li jkun hemm investiment propju f'dan il-qasam. Diġà hemm direttiva tal-2008 li tista' tiġi trasposta mill-Istati membri sa Mejju tal-2011 u bekk nkunu nistgħu insaħħu l-istrumenti fir-rigward il-medjazzjoni. Nirringrazzjawkom ħafna tal-attenzjoni, naħseb li tkellimna wisq, jgħid il-kellim u lest nisimgħu x'kummenti tistgħu tajtikom. Tatuna. Grazzi. Dan l-istudju jurina ħafna data importanta, importanti, em sensiela ta' domandi li rridu nitrattaw bħala Parlament Ewropew l-Onorevoli Jar l-ewwel u mbagħad nisimgħu il-kelliema warajah. Grazie ħafna. L-għanet, grazzi għal din il-prezentazzjoni. Forsi tista' tinstema stramba iżda wara din il-prezentazzjonijiet mhux kollox huwa ċar. Hija suġġett kompless ħafna, waqasam kompless ħafna xed nitkellmu dwar id-dritt tal-kustodju ta' tfal, tal-responsabilità tal-ġenituri u qed nitkellmu fuq kollox fuq dawk loqsma kollha fejn il-ġenituri ma jsibux bil bejnietom. Għaliex kieku l-ħajja tkun aktar faċli. Għanna eżempji u dimna rċevejna petizzjonijiet fiħdan il-kumitat tagħna u issa nixtieq nresaqlek ftit domandi. Nixtieq nifoka fuq il-problema ta' dritt ta' kustodja tal-tfal fiħdan l-Unjoni Ewropea. Xtaq nitkellem propju fuq dan is-suġġett biex bekk ikolli aktar trasparenza fuq dan il-qasam. Tomettu li iva ħjar li nsibu soluzzjonijiet jew ftehim bejn il-ġenituri qabel ma jmorru qudiem il-liġi. Dan huwa l-ewwel punt. Imbagħad it-tieni punt il-kompetenzi. Min jiddeċiedi dan mhux ċar. Jew inkella huwa ċar. Dan huwa din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi Jekk dan l-aspett huwa ċar fiħdan l-Unjoni Ewropea, allura li huwa il-Tribunal li huwa li hija l-entità li tiddeċiedi. Mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi. Meta tribunal joħroġ sentenza l-pajjiżi l-oħrajn membri tal-Unjoni Ewropea rridu mod vinkolanti iwettqu u jinfurzaw din is-sentenza. Hekk jew le. U t-tielet mistoqsija issa. Fl-istudju qegħdin tgħidu li hemm strumenti legali u hemm deċiżjonijiet. Iżda mbagħad hemm diskriminazzjonijiet fir-rigward il-drittijiet ta' tfal hemm differenzi bejn istat membru għal ieħor hemm punt ta' tluq jew sitwazzjonijiet li fuqhom nistgħu ngħidu li kien hemm diskriminazzjoni jew le. U l-aħħar mistoqsija issa. Intom temnu li fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea il-bażi legali hija tant differenti waħda mill-oħra li titlob li kunem armonizzazzjoni f'dan il-qasam u jekk iva f'liema setturi aħna rridu nimmiraw li kunem armonizzazzjoni skontkom. Skużani, jina mux ġurista, forsi jeterressaqlek ħafna domandi, forsi domandi huma ġenerali wis, iżda l-Kumitat tagħna tal-Petizzjonijiet jitkellem propju fuq dawn l-affarijiet fuq responsabilità tal-ġenituri, fuq kwistjonijiet bħal dawn. U għal daqstant jiena naħseb li il-kwistjoni ta' dritt ta' tfal tittiġi affrontata. Biex bekk nivitaw li kunem kazijiet bħal dawn fil-ġejjini. Iva, nitlobkom iżommu fil-qosor, fil-tweġibit ta'kom, għalix kena ħafna domandi mill-onorevoli jar u għalek nitolbok kem jista' jkun fil-qosor. Tajt il-President, Iva u ma mistoqsijiet pertinenti ħafna u ħanibda mill-bidunet. L-ewwel domanda, l-kompetenzi. Inti tistaqsija jekk hemmx regoli ċari ta' kompetenza fl-Ewropa. Iva jew lew, jiena ħawiġeb Iva. Hemm regoli li huma ċari iżda huma anki wkoll flessibbli għaliex rridu jkun hemm garanzija ta' flessibilità minima u dan huwa definit fir-regoli tal-kompetenza. U għalhekk għandna bażi legali ta' kompetenza tal-istat ta' residenza tas-soltu tal-tfal ta' residenza ta' tfal u dan il-pajis għandu l-kompetenza iżda jekk ikun fuqtu din il-kompetenza tista' tiġi trasferita lejn l-awtoritajiet li jkunu indikati f'numru ta' pajjiżi limitati, pal pereżempju dawk li għandhom responsabilità tal-ġenituri, il-pajjiż ta' nazzjonalità ta' tfal, fejn jinsabu l-beni ta' tfal, u mbagħad tkun tista' tistabilixxi li huma l-kompetenzi. Jekk dan mbagħad ma jkunx meħtieġ, u f'waqtu ovvjament nistgħu nimxu b'mod ieħor għalhekk jista' jkun hemm manager tajjeb ta' dawn il-kompetenzi kien hemm anki każijiet ta' deligi tal-kompetenzi iżda ovvjament din tiġi aċċettata l-ewwel net mill-awtorità li tittieħu din id-delega. Jekk l-awtorità tiddeċidi li tixtieq tkun f'sitwazzjoni aħjar biex tiddeċidi, allura kompetenza taqa taħt l-awtoritajiet tal-residenza tas-soltu ta' tfal. Meta nitkellmu dwar ir-residenza tas-soltu abitwali irridu naraw xi tfisser din. Iżda m'hemmx definizzjoni ċara ta' residenza abitwali. U għalhekk din mhix eċċessjoni partikolari, ħafna drabi naraw dan fil-konvenzjonijiet tat tfal għaliex ma jkunx hemm definizzjonijiet ċari. Kun hemm setat li jitħallew f'idejn l-imħalfin u fil-qorta tal-ġustizzja diġa smajna li jkun hemm li ħajkun hemm definizzjoni fuq ir-residenza abitwali tas-soltu. U qalu li l-Istati membru hija kompetenza tal-Istat membru li jiddeċidi il-sort definizzjoni x'inhi. Issa fil-qasam tal-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea iva jew le la darba nkunu trattajna l-kompetenza mbagħad ngħaddu għas-sentenza tal-pajjiż din għandha movement ħieles dan l-Ewropa din mhix ċara għaliex m'hemmx obbligu ta' rikonoxximent. M'hemmx obbligu ta' rikonoxximent f'dan il-qasam din hija xi ħaġa li nixtaqt nispeċifika fil-qasam tal-kustodja tat-tfal dan l-obbligu ta' rikonoxximent jeżist imbagħad fil-dritt għażjara ta' tfal. Meta tresqet sentenza deċiżjoni partikolari li seħħet fil-Ġermanja, din id-deċiżjoni ikolla l-setat eżekuttiva timxi fl-Ewropa kollha u għalhekk ma tistax mur kontrija fl-Ewropa. Iżda bat imbagħad fil-dritt tal-kustodja ta' tfal m'hemmx l-obbligu ta' rikonoxximent. Għala dan għaliex għatem raġunijiet ta' ċaħda. Hemm sitta jew seba' raġunijiet fil-fatt. Hemm lista sħiħa. L-ordni pubbliku din hija suġġett li dejjem ikun preżenti għaliex id-deċiżjoni Ġermaniża tista' ma tkunx rikonoxuta fi Franza għaliex Franza timxi kontrija din id-deċiżjoni ħabba eh, ħabba ordni pubblika jekk tifel jew il-ġenitur ma jiġix mismuħ eh, jista' tkun raġuni valida oħra. Din fil-Ġermanja ma seħx minħabba situazzjoni kostituzzjonali iżda mbagħad f'każ ieħor meta jkun hemm minur, eh, jkun hemm tifel jew ġenitur ma jinstemax fis-sistema Franċiża din minnaħal oħra l-Ġermanja ħajmorru kontrija għaliex kienet deċiżjoni Franċiża li ma tistax tiġi rikonoxxuta fil-Ġermanja. U għalhekk dejjem insemmu din is-sitwazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja fejn hemm differenzi legali. Il-President Tirren il-kellim iżda titkellem bla mikrofonu. you were very shorter in your questions, your answers, and you shorter in your questions. Iva, jekk jġobkom zommu fil-qosor, minnaħat naħa tal-deputati provaw resqu domandi konċiżi iżda imbagħad eh, bekk nkun nistaw naslu għal tweġibiet konċiżi. Naprezza ħafna tkun tista' twieġeb biva jew le jekk hux possibbli. Li mhux il-każ tajt il-President, Sur Romano. Hija kwistjoni komplikata. Naħseb li kienet komplikata fis-sessjoni kollha, tajt il-President. Imbagħad it-tielet mistoqsija jkompli l-kelliem fuq id-diskriminazzjoni. Wara l-analiżi tal-ġurisprudenza li f'bażi tagħhom kien hemm każijiet ta' diskriminazzjoni skont in-nazzjonalità ta' tfal, skont in-nazzjonalità tal-ġenituri u anki skont ir-residenza tal-ġenituri. U għalhekk m'għandniex provi tanġibli ta' dawn id-diskriminazzjonijiet li saħħu. Din id-diskriminazzjoni tista' tkun bil-fatti għaliex tifel jew tifla għex fil-pajjiż għalek fil-residenza tas soltu tal-ġenituri dejjem eġ dak il-pajis u għalek aħjar li dak il-tifel jew tifla jitħalli fil-dak il-pajis. Iżda din huwa każ u mhix deċiżjoni diskriminatorja. L-raba mistoqsija issa selektar iktar waħda komplikata. Ma nistax nwieġeb bid-dettalji kollha. Rridu nagħmlu armonizzazzjoni ta' ċertu setturi tal-responsabilità tal-ġenituri hemm differenzi rridu suwom dawn hemm differenzi kbar anke llum nistgħu nimeraw eh, l-organizzazzjoni f'ċerti setturi jiena naħseb u fil-fatt proponejna li nistgħu nibdew b'smieħ tal-tfal għaliex hemm differenzi li jistgħu jkollhom bażi transkonfinali għalhekk irridu nimmaraw li jkun hemm armonizzazzjoni biex bekk nippermettu li jkun hemm Eh, moviment tal-deċiżjonijiet u naħseb li smiħta tfal sta tkun bidu tajjeb. Il-kellim l mikrofonu Grazzi, tajt il-President. Kont se nirringrazzjak tal-li waqaft, tajt il-President. Tajab wisq. Fortunatament, Eh, nifhem il-Ġermaniż għax ma nistax nifhem kif tista' nisma' l-interpretazzjoni għajt il-kellim. Tisma' mill-headphones u tbiddel in-numru ta' channel biex tkun tista' tisma' x'aħat jista' jgħinek. Tajab wisq. Jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn fir-rigward il-preżentazzjoni tas-Sur Romano, Tixtiequ titkellmu? Ftakru li għandna l-petizzjonijiet x'nitkellmu dwarhom. Jekk jogħġbok, Onorevoli Vertman. Fil-qosor dawn il-problemi internazzjonali huma komplikati ħafna u biex ikun soluzzjoni għalihom forsi nistgħu nirriflettu fuq din l-opportunità. Forsi biex ikun hemm twaqqif ta' imħallef speċjali jew avukati speċjali jħarsu tfal. F'pajjiżi teżisti din l autorita li l-tfal jistaw jirrivolġu li jom, anke l-ġenituri jistaw jamlu dan, biex bekk jipruvaw isolvu dawn il-problemi internazjonali. Nishtiq li kolli aktar tarif propju fuq dan, grazzi. Are you ready to answer? Tista' twieġeb, tajt il-President? Kolossom? Issa, għan prezenta l-organizzazzjoni. No, no, uh, you, you're not given the choice, the, the, the possibility to speak. M'għandekx il-possibilità li titkellem issa sa ħajkun hemm tweġiba l-ewwel imbagħad naslu għal punt tiegħek, tajt il-President. Would you answer the, the question of Mrs. Vertman? Tista' twieġeb il mistoqsija ta' Sinjura Vertman? Xtaqt nisma' għal darboħrax ma kollix il-mikrofonu mexaw, l ma smajtix kollha. Tista' terġa' tirrepeti d-domanda? Mela. F'pajjiżi hemm awtorità speċjali għal tfal. Awtorità fejn wieħed jista' jirrikorri lejhom b'mod imparzjali biex ikollhom unjoni imparzjali. U skont fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi jeħtieġ li jkollna il-dritt ta' smieħ ta' tfal għaliex din hija problema komplikata ħafna u għalix hemm ħafna differenzi fuq il-rigward l-aspett legali. X'taħsibu? Oui, merci beaucoup euh, de votre question. Je... Grazie, għal din il-mistoqsija. Jena nifem is-sens ta' din il-mistoqsija u raġuni għala. Iżda dan jimraħ li lin mill-ambitu ta' dan l-istudju ma tkellimniex propju fuq dan direttament. Fir-rigward il-prassi nazzjonali skont l-arfin legali tagħna nafu li fuq livell nazzjonali hemm dawn l-inizjattivi. Pereżempju fi Franza kien hemm awtorità li kienet teżisti li kien hemm medjatur nazzjonali għal tfal li kien iforni il-possibilità li tfal biex ikunu mismuha. Difensur. Fil-fatt, difensur ċivili. Għal raġunijiet istituzzjonali u għal raġunijiet ta' organizzazzjoni din l-istituzzjoni ġiet perikolata u jaħasra din. U ma nafx kemm sistema legali komunitarja tista' t-intervjeni biex dawn il-prattiki jkunu aktar eh, wessa. Biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek din tista' titqis bħala prassi tajba. L-istudju għana jippermettilna li nkun nistgħu naraw li muma l-prassi tajbin. Ma rridux nagħmlu b'satin fir-roti hawn ninsabu fażi ta' riflessjoni tajba ħafna propju fuq din il-problema u għaldaqstant inizjattiva tajba tkun dik li jkun hemm katalogu tal-prassi tajba li jistaw jiġu kwantifikati fuq livell nazzjonali u għalhekk għala ma nix nużawhom. La darba jistaw jiġu trasposti fuq livell nazzjonali. Għala ma nix insibu soluzzjonijiet tajbin għal din il-problema mingħajr ma noqogħdu nagħmlu ħafna xkil ta' burokrazija Ewropea u biex nkunu nistaw waslu għal prassi tajba fl-axar mill aħħar Grazzi, grazzi l mistiedna tagħna. Xtaqt Namel punt ta' preċiżazzjoni. Dawk li jistgħu jitkellmu, tajt il-President, huma biss il-firmatari u l-petizjonanti. Issa nad il-presidenza l-onorevoli Mazzoni li reġġeġit mana. item seven, where there's no petitioner, but the Commission will, will take the floor. This one, number Mr. Buonasera. Allora, eh, mi dicono che siamo alla... Lord tajba, wasanna l-ewwel petizzjoni tiegħiduli fuq il-punt seba' tal agenda il-petizjoni mux ijata u għalek naddi l-kelma l-Markus Daleski, rappresentant tal-Kommissjoni. Um, yeah. Good afternoon, Madam Chair. Um, good afternoon, honorable members of the Committee on... on... Barna f'sinar tajab li kullħat nishtiq l opportunita biex nirringrazzjakom tal-istudent u l-Kommissjoni għonek. Jina nirrapprezenta sezzjoni fuq il-kooperazzjoni legali fuq kwistjonijiet ċivili u il-kap ta' din is-sezzjoni qed jiskuża eh, ruħu eh, u jina qed niskuża lila fissima li xqada l-Slovenja llum għax hija l-ġimgħa tal-ġustizzja eh, legali ċivili f'din li qed tiġi ċelebrata u jiġi diskussi wkoll punti bħal daw li qed jiġi diskussi hawn illum. Kif tista' taraw bil-osservazzjoni tagħna hemm tliet aspetti illi semmew il-petizzjonanti aspett minnhom jikkonċerna liġi kriminali ieħor li jikkonċerna l-kooperazzjoni legali u l-istrument li tagħna u t-tielet wieħed għandu x'jaqsam mal-għajnuna legali. Aħna studjajna tlet aspetti u tista' taraw mill-konklużjonijiet illi l il-kwistjonijiet li tqajmu mill-petizzjonanti ma jidħlux fil-qasam tal-liġi eh, Ewropea u fejn jidħlu fil-qasam tal-liġi Ewropea ma fil-fatt l awtoritajiet nazzjonali illi japplikaw il-liġi nazzjonali f'dan il-kas speċifiku li kien il-kas li konċerna eh, l-applikazzjoni ta' Brussel 2A u l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fuq it nuqqas ta' ġustizzja legali miex ħanta walwis naħseb li ta' min jirringrazzja għal komitata komitat tal tintuna aħna l li wieġbu kwalunkwe mistoqsijiet speċifiċi fuq il-kas u grazzi ħafna għal darbohra. Grazzi, xaħat eh, jitkellem? La, Mela naħseb nistaw mela nalqu il-petizzjoni għabbażi tal-tuġibu minn ħadha l-Kummissjoni. Iva, tajjeb li mela naddu wisal petizzjoni jem fit punt minja missur Marinella Korobo. Signora Marinella Korobo biex eh, tista titkellem fuq il suġġetta Iva l-dwa tajba, niprofa nżom fil-qosor kem jista' jkun l-ewwel net, nixtieq nispjega li din il-petizzjoni li qed nitkellmu dwarha ila eh, miffirmata minn iktar minn 2000 ruħ mhux il-134 kif hemm imniżżel. Il-petizzjoni qed titkellem dwar il-problema tal-Jugendam illi ħanna diġa tkellimna dwaru fil-Parlament Ewropew fuq dan id-dokument speċifiku. U dan is-Sunjura Grisbeck ukoll tkellmet dwar resqitax ningrazzjax ir-riċċa sensitività rigward il-problema. Aħna rridu nżommu autonomija fil-liġijiet li għandhom xaqsmu mal-familja, iżda xorta waħda waċċar il kull pajjiż tal-Unjoni jridu jħarsu il-liġijiet ukoll internazzjonali u konvenzjonali kif ukoll komunitarju fosthom ħan biex nżom fil-qosor ħan ikota biss il-direttiva ta' New York fuq iż-żar er, u qed nitkellem mod partikolari artiklu 29 illi jarraf fost l-edukazzjoni ta' tifel jew tifla jrid ikun fl-aħħar mill-aħħar sabiex din it-tifel jew tifla eh, jikber, jiżviluppa illi jkoll jkollhom eh, jiżviluppa l-identità tiegħu il-lingwa tiegħu l-livell kulturali tiegħu. Jgħix fejn jgħix jew jiġi minn fejn jiġi, forsi anke jkun differenti minn fejn eh, qed jgħix dak il-ħin. Jiena qed nirreferi hawnhekk għal ehm, Brussels Neighbors li għandha xaqsam mal-Komissjoni tajja fil-1980 dak li għandu xaqsam ma l-tneħija minn ċertu pajjiż tal-minorenni u fuq it-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni li tigarantixxi dritt tal-ċirkolazzjoni ħilsa tal-ċittadin Ewropolija il-prinċipju eh, bażi tal-Unjoni. Din il-petizzjoni tisħaq il-ksur illi kien saru mill-meħat tal-autoritajiet ġermaniżi għal regoli li kif semmejt li ġew ġustifikata mill- Eh, kien dezvol illi ma jfissirx illi huma tħarsu eh, l-interess tal-minorenni ek kif jħasbu fuq livell Ewropew imma sempliċiment sabiex għax jaħsbu li l-interess ta' din it-tifel tifel u jibqa' fit-territorju tiegħu u din l-idea ta' kien deżvol ukoll qed tiġi eh, eh, implementata mill-Jugendamt illi mhux qed tiġi interpretata bħala servizz soċjali għaliex dan għandu jkun interpretat bħala sozjalamt imma l-Jugendamt mhux termina xi ħaġa li nistgħu nistgħu nitraduċu, ma ħan ipprova nispjegalkom xejn fuq il-website, jiġifieri sorveljanza eh, tal-ġustizzja tal-familja. Il-Jugendamt dejjem jinterveni f'proċedimenti għal dak indi xaqsam ma' eh, deċiżjonijiet li jittieħdu mod autonomimu u dan huwa indipendenti mill-nuqqas ta', ta, ta imġiba minnaħat tal-ġenituri u minn minnet jieħu ħsiebhom dawn it-tfal. U il-tuża din il- u fl-ħar mill-aħħar di jisa qiegħda tifavorixxi il-persu ġenitur wieħed Ġermaniż din il-persuna ma setax, din il-persuna ġentur ma setax jitkellem bit-taljan mit tfil tiegħu. Dak li ħadem ma l-Jugendam t-sur Bozel għal dak li jgħid hawnhekk illi wieħed jiġi rikonoxxut bħala Ġermaniż permezz tal-aċċent jista' jwassal illi fil-komunità skolastika fl-Italja dan ma jiġix aċċettat. Ovvjament dawn qed nitkellmu dwar tfal eh, Ġermaniż fl-Italja. Fil-każ ta' Via Colombo problema illi il-manteniment ta' tfal ma kienx qed isir sew bejn il-ġenituri dan ifisser ukoll illi il-Jugendamt ħadu deċiżjonijiet li jfavorixxi biss il-ġenitur Ġermaniż u dak li kien niżel fil-dossier Jugendamt qatt ma seta jiġi kontrollat mis-Sinjura Kolomba għaliex intalbet illi tara tfal tagħha u din batuila minajr minajr l-informazzjoni li kellhom xjaqsmu ma' informazzjoni sensittiva. u kol permessa din il-pozizjoni stramba l-Jugendamt qed tipprova dak qed tipprova eh, tiġi tkun dak li ġara meta kienet fil-Ġermanja fawissu dak li taqra taħt l-lista ta' Interpol isa tedbiss titla jew bitfall jew minarhom ju jgħid hawnhekk illi hemm il-periklu it-tfal ta' Sinjor Kolomba m'għandhomx kuntatt mal-missier jekk din il-persuna din il-ommom ħatmur l-Italja u mbagħad il-missier ma jkunx jista' jġeddet id-dritt tagħhom ta' żjara u li dan aħna narfuh bħala eh, eh, dritt fundamentali fil-konvenzjoni ta' The Hague. Kien hemm impediment totali tar-rapporti anki dawk tat-telefon bejn it-tfal ta' Sinjura Kolomba u l-omom l-għada li kienlom dawn jittilqu lura lej Ġermanja. Sinjura Kolomba l xur xhur laqas seta tiċċempel it-tfal ta' stess. U Dan minħabba dan il-Kindesvol li għax skontom daw laqas ma set ma kien tajja pal-jom jisimaw l-ommo. U ma set teċu battres għal-jom bħabba li kifettilkom kella mandat tar-rest. Għalek għandi mistoqsija. Dawennet, xieġu nejdu bjadi ta' kindesvol? U jekk dan il-prinċipju għatassew jimxi skonda dak aħna naraw interessi superjuri jew għall-aħjar interessi ta' tfal, e- e- edha timxi kif suppost, skont il-liġi komunitarja, tini ħagġa jridu nħal u allarm. Jekk nkomplu għaddejjien illi palma kara f'dan il-kas illi nħaltu id-dritt ta' kustodju ma' dritt ta' zjara aħna nkunu qegħdin nmorru kontra regolament ta' Brussel nej abis u il rimedju illi li nridu n modifikaw il-konvenzjoni ta' deħek ta' 80 nafu illi kemm ma jiġi modifikat din il-persuna biss tista' tingħata kustodja ta' fejn il-persuna li jena ta' kustodja ta' tgħix. Jekk il- il-far mill-axar il-ġenitur jrid ikollu dritt li għanqas iżur it-tfal. Rola mia kollega Siciljaw. Magari dopo per la replica facciamo intervenire la... Forsi biex twieġeb nħallu l-kollega, rridu nisimaw anke l-petizjonant fuq l-argument simili. Is-sur Montoni, skużani. Il-kastija jimix tilwima bejn il-ġenituri u tfal, palmem ħafna minnom, nishtiq nitkellem maqom li fi tribunal tal-Ġermanja ma stax tgawdi mid-drittijiet tal-missir fl-Ottubru tal-2008 l-om jinnexxila tikseb bil-studju permezz ta' telefon eh, li qiegħed 500 km l-bot. U kien hemm kawża wkoll kontrih li jien irid taħallas il-manteniment anke minkejja li jiena qiegħed. Għal-Ġermanis dan il-perjodu huwa ta' eh, ftit xhur mentri jiena għandi bżonn seba' xhur. Ġifiri, dawn l-imħalfin qed jgħidu ħaġa fl-awla mbagħad jikdbu ħaġa oħra. Issa nexxieli nikseb udjenza oħra fuq xi ħaġa skedata għaxar xhur ilu fejn professjonista mhux kwalifikata u mażula mitlhom u spjegat sitwazzjoni mingħajr ma staqsi talija l-preżenza tiegħi kien hemm xhieda li laqas ġew verifikati minn għandi li jiena mbagħad deċidew li jiena nintaqa' ma' tifel tiegħi sa meta jkun eh, qed jistudja. U qalu li li Maxim tifel tiegħi irid ikun kapaċi wieġeb le xoqqa tal-missier. Ovvjament it-tweġiba iva laqas biss tiġi meqjusa u jiena lek kont nintaqa ma' tifel tiegħi ta' 16 xhur li kien jikteb u la kien jitkellem, la kien għadu biss jitallem jimxi permettu li biss li nżuru għal ftit tmim tal-ġimgħa. U dan minħabba tribunal. Il-tifel kien jibki biss meta jiena ma konċ prezenti, dan għaluħ iżda ħadd ma qisu fit tribunal Ġermanis il nitleb li kunem interpretu fl-awla palma jem fil regolament Ewropew iżda l-imħallef ma jwassalx l-interpretazzjoni għax jipretendi li jena nkun naf il-Ġermanis u staqsini u kol fl-awla kemm ili nistudjah. Jiena Taljan għatma konist fil-Ġermania kont naf l-lom tal-tifel ovvjament u qatt mużajna Ġermaniż, dejjem mużajna Taljan. U għalhekk issa biex ingawdu mid-dritt tiegħi li nżur it-tifel tiegħi nitrid nitkellem biss bil-Ġermaniż u din tmur kontra dritt tal- il-karta ta' drittijiet tal-bniedem u kontra drittijiet tiegħi. Fl-awla laqqas nista' nitkellem permezz tal-avukat tiegħi bilingwi waqt li l-om kienet t-tiftiem mal-imħallef jekk nitkellem xan nofsija jew sija għaxar darbit fil-sena taħt il-kontroll tal-Jugendamt. Irrit naċċetta u nara ħalqi u nisma l-lom li t-ditta l-mħallef xer jajt u toqgħod titħaq tiddiħaq bija fl-istess ħin u ixeklu li dritt li niltaqa' ma' tifel tiegħi u jinżlu ħat l ġimgħat. il t tal u terġa' jkunu differenti minn dak li tassew seħħ. U minkejja li hemm ix ta' dan l-avukati tiegħi ma jistgħu jagħmlu xejn, laqas jistgħu jagħmlu diskors fl-awra l-avukati ġermaniżi jgħidu li qed jagħmlu biss it-tajjeb tal-liġi tal-Ġermanja u mhux tal-liġi komunitarja bħalma jagħmlu pajjiżi oħrajn Ewropej. U għalhekk hija teddida għal tifel li jiena nitkellem lingwa differenti u għalhekk mhux qed jiġi mħares sew. Mhux qed itun laqqas l-opportunità li jkun hemm udjenza ġdida x'laqqas hija jusa li meħtieġa minkejja li t-tifel tiegħi Maxim ta' kważi erba' snin fil fti zjarat li kalli eh, jilab miħaj u jannaqni. Jien naf meta ħna l-taqa miħaw u laqas nista nkun missir tiegħu minkejja li dan huwa dritt li l-Ġermanja dritt eh, t-tini u mhux qed t-tini mit-tlieta ta' Deċembru li għadda. Il-Tribunal Familjari tal tal-Ġermanja kasbar l-artikli 6, 8 14 tal-Karta ta' Dritti tal-Bniedem u l-artiklu 29 tal-ġnus maquda ta' dritt ta' tfal. Għalek jien nitlob għala l-Ġermanja tiftijem fuq ftejmiet Ewropej iżda mbagħad qatt ma timplementhom għala dan il-pajjiż qed jitħalla biex ikun eh, jista' jiddiskrimina u għala ma jagħtix drittijiet sħaħ lill-tfal tagħna. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, issa nisimgħu responsabbli fisem il-Kummissjoni Marek Taminova. Um, thank you, Madam Chairwoman. Uh... Grazzi, Signor President, l-ewwel nett permettili naġġornakom fuq il-petizzjoni li ġiet ippreżentata minn Sinjura Colombo. Kif smajna l-petizzjoni hija waħda pjuttost komplikata, hemm ħafna aspetti li jiġu konsidrati. Il-Kummissjoni studjatom tajjeb l-aspetti kollha li hemm fil-petizzjoni u provajna naraw jekk hemmx aspetti relevanti għall-implementazzjoni jew l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. L-ewwel nett jekk jogħġobkom ippermettuli ngħid li l-Kummissjoni tista' taġixxi biss f'każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali meta hemm involuta il-liġi Ewropea u l-applikazzjoni tagħha. Għal daqstant il-mistoqsija dwar l-involviment tal-Jugendamt fil-proċedura Ġermaniża. Dan huwa xi ħaġa li japplika għal liġi nazzjonali u mhux Ewropea għal din ir-raġuni il-Kummissjoni ma tistax taħdem fuq għad il-ħaġa. Fir-rigward tal-punti l-oħrajn, illi semmew jina nishtiqnajt najt li l-Kommissjoni fil-komunikazzjoni tagħha l-Parlament Ewropew għalet illi restrizzjoni tal-moviment ħieles tal-petizzjonant ehm, jistħoq ila aktar studju u għalhekk il-Kummissjoni informat il-petizzjonant illi irrit jibat il-kopji tad dokumenti relevanti bażikament id-deċiżjonijiet ġifieri tal-awtoritajiet Taljani u ġermanizi. Għalhekk il-limitazzjoni u l-proporzjoni ta' il-limitazzjoni tal-moviment ħieles jista' jiġi evalwat il-petizzjonant informa l-Kummissjoni fis-16 ta' Ġunju 2010 illi ħatibbat il-kopji ta' dawn id-dokumenti dal-waqt. Sfortunatament, id-dokument għadna jomx u għal daqstent ma nistax intikom valutazzjoni ta' dan kollu. Pero għal darbaħra nishtiq nerġa nistiden l-petizzjonant biex tibba dawk il-kopji ta' dokumenti. Sabiex bekk inkunu nistaw iweġbu għal dawk il-punti. Il-Kommissjoni tat wara li il-Kommissjoni preżentat il-komunikazzjoni tagħha l-Parlament Ewropew, il-Kommissjoni tat ir-reazzjoni tagħha, il-petazzjonant tat ir-reazzjoni tagħha bit-tweġibiet u l-Kommissjoni sfortunatament qed ma kellix ċans tevalwa dawk it-tweġibiet x ġew tradotti biss il-ġimgħa li għaddiet u għal daqstant. Il-Kommissjoni ħadd tkun tista' tagħmel aġġornament fuq din il-kwistjoni aktar il-qoddim lill-Parlament. Ċertament ħajkonna nindirizzaw il-kwistjoni tal-Interpol l-SIS u punti oħrajn li tqajmu, imbagħad kien hemm ukoll mistoqsija fuq l-applikazzjoni ta' l-aqwa interess ta' tfal mill-awtoritajiet Ġermaniżi f'dan il-kontest Ikolli ngħid li iva l-prinċipju tal-aqwa protezzjoni għat-tfal huwa wieħed mill-aktar importanti li jinsab fil- eh, Karta ta' drittijiet ta' tfal li ġi tal-ġuns maquda li hija ratifikata mill-Istati membri kollha. Il-Kummissjoni tixtieq tgħid li l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea trid tkun dejjem f'konformità ma' dan il-prinċipju. Il-Kommissjoni però mhix qiegħda f'pożizzjoni li tevalwa l-implementazzjoni ta' dan il-prinċipju f'każijiet individwali. Dan huwa responsabilità tal-Istati membri u għalhekk ma nistgħux aħna nevalwaw l-interess ta' tfal. Fuq il-petizzjoni sa' tassur Moltoni. Nixtieq ngħidilkom il-komunikazzjoni għadha ma ġietx provduta u ma tresqitx ġiġi preżentata qudiem il-Parlament prestantikom xi informazzjoni preliminari. Il-Kummissjoni taqbel il-dritt għal proċess ġust u l-unità u l-familja maquda non-diskriminazzjoni huma valuri importanti. Però bħal fil kasta Signora Sinjura Kolombo u għak kifem fil-karta ta' drittijiet fundamentali artiklu 51. Dan il-valuri huma indirizzati lill-istituzzjonijiet u l-istati membri meta jkun qed jimplementaw l-liġi Ewropea u għalhekk sta għall-Istati membri illi jaċċertaw illi l-obbligi nazzjonali internazzjonali tagħhom huma rispettati. Grazzi. ħadd irid intervjeni. Sina Bruni. Iva, jena nishtiq nitkellem M'għandix tweġiba l-mistoqsijiet ovvjament dawn affarijiet diffiċli ħafna biex wieħed isolvihom. Għanna ċittadini minn żewġ stati membri differenti u l-livell ta' diffikultajiet jiżdied imma xorta għandek problemi f'każijiet domestiċi anke fejn hemm involut pajjiż wieħed biss. Franza pereżempju diffiċli ħafna li wieħed jiddeċiedi x'inhu l-interess tat tfal. Kulħadd għandu l-idea tiegħu. Li femtu illi parti waħda mill-partijiet m'għandniex evidenza kollha qudiemna, profil kas każ tas-Sinjura Colombo Jidher li tieda deċiżjoni fil-Ġermanja li hija kontra li se kontradixxi l nfissa. Le mhix hekk fil-fatt il-deċiżjoni Taljana. Mhm. Alors moi dans les documents que j'ai dans les traductions, il y avait aussi euh, en fait la Fid-dokumenti li għandi jiena jidher li bażikament kien hemm każ taħt il-liġi Taljana. U għalhekk Orti Taljana ħadet deċiżjoni favur Sinjura Kolombo ma orti Ġermaniża le. Umbat kien hemm il-talba tal-repatrazzjoni ta' tfal. Bil-kontra tribunal Italjan qal li jrid ikun hemm jibatu lura l-persuna lill-Ġermanja, li tifel jew tifla l-Ġermanja da wahda, inti spiċċa l li għandek il-mistoqsijiet kollha mbagħad inwiġbu għax inkella qoddu niddibattu bejnitna u ħajkunna mtaħuda siħa muxa mhux niftehmu. għajdinna eh, e, e, għejdilna x'inhuma l-mistoqsijiet tiegħek l-ewwel. Merci. Donk, ma je di. Iva, grazzi. Bażikament diffiċli ħafna. li nifma mażattament ċin is-sitwazzjoni anke għal-Kommissjoni diffiċli m'għandniex biżejjed dokumenti għaw. U ma tantx il-pożizzjoni li ngħinu li petizzjonant. Ovvjament l-interess ta' tfal dejjem irid ikun il-punt li jgwidana. Smajna dwar id-difensuri ta' dritt ta' tfal fi Franza. il rwol tagħhom issa ġiri tal-medjatur. U jaħasra din. Importanti li jkun hemm organizzazzjoni neutrali illi jiddefendu u jgħinu l-tfal. Fi Franza ħafna drabi u mal-rati li jiddeċidu fuq id-drittijiet tal-kustodja drittijiet ta' zjarat. Nasab li għandu jkun hemm medjazzjoni ta' tfal sabiex jippruvaw tinsab soluzzjoni għamikevoli dejjem fl-interess ta' tfal, però naf li mhix daqshekk faċli.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 ma jitilqux bla tweġiba petizzjonanti jekk naqraw ir-rapport il illi għandna hawnhekk. Il-Kummissjoni tajt li qed tistenna li tirċievi dettalji fuq risoluzzjoni sabiex testudjom. Għalhekk jiena naħseb illi forsi nistgħu nitolbu lill petizzjonanti biex jgħaddu iżjed informazzjoni l-Kommissjoni kemm jistgħu ħalli din petizzjoni tibqa' miftuħa u għalhekk bit-talba tal-Kummissjoni Eh, li tkolla zjed eh, dokumenti il-kunu nistaw niċċaraw din is-sitwazzjoni kemm naħat tal-Kummissjoni b'dan il-mod forsi anke nsibu soluzzjoni għal problema x'faħar mill-aħħar li rridu illi eh, naraw raċ ta' dawl u nagħtu raċ ta' dawl lil daw il-petizzjonanti ħalli huma jkun jista' jkollhom tweġiba ċara konċiża tal-Kummissjoni anke tal-Parlament u naħseb dana Sinjor President jekk taqbel inti u jekk il-petizzjonanti jaqblu wkoll din il-proposta jkun il-mod kif nistgħu nagħmlu dan. Bostinaru. Signor Bostinaru. Voi vorbin Romunește. Grazzi, jiena nitkellem bil-Rumen. Għandi tlet kummenti, l-ewwel nett Meta naraw li liġi ma ġietx applikata tajjeb u jekk ix-liġi Ġermaniża, liġi Romena, ġiġi Italjana jixini dawn il-każijiet huma tal-kompetenzi, jaqgħu il-kompetenza taħt il- Orti Ewropea ta' drittijiet ta' bniedem u għalhekk irid ikollna kjarifika fuq ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-istati nazzjonali skont dejjem is-sussidjarjetà u jiena naf illi meta ċittadini li kienu vittmi ta' deċiżjoni abużiva jew deċiżjoni li tmur kontra leġiżlazzjoni nazzjonali dawn iċ-ċittadini jiena taw raġunt fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. It-tieni ħaġa li taħsebni li il-Kummissjoni kienet vaga ħafna skont il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali sa fejna fien il-Parlament Ewropew ratifika il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u anke l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea Uġa, darban tirratifika l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali dan ifisser li l-implementazzjoni ta' dan id-dokument illi huwa wieħed legali dan mhux xi bibja jew ktib tat-talf tat-talb jew dokument etiku dana kien dokument legali. U sar parti mill-liġi Ewropea. Imma Kummissjoni Ewropea qed tgħidilna issa li ċertu partijiet tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali huma applikabbli għall-Istati Membri u għandhom setat legali ma partijiet oħra ta' din il-karta m'għandhomx l-istess status, l-istess seta. Din hija xi ħaġa li ħanqajjimha qudiem il-Kummissarju Reding wara nofsinhar illum. lum Naħseb li għandna bżonn ta' valutazzjoni mill-Kummissjoni dwar kif din il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali qed tiġi applikata jew miex għax hekk ma jkollniex kjerifika ta' din il-kwistjoni. Allura aħna ħanibqgħu bla tweġibiet u jiġu qoddimna ċittadini Ewropew u kon id marbuta ma nistax ngħidulhom aqqas meta jkollhom raġun. U dina ma nistax tibqa hekk is-sitwazzjoni, dina trid tiġi ċarata ma kemm jista' jkun kwistjoni. Grazzi l-kollega Jar. Wenn ich die Kommission richtig verstanden habe, hat die Kommission. Grazzi, jekk fim sew li l-Kommissjoni, l-Kommissjoni qalet illi illum miex f'sitwazzjoni, pożizzjoni biex tiġġudika dawk l-elementi li iktar interessaw għax m'għandhomx informazzjoni biżejjed għalhekk naqbel moħet mill-kollega ta' qabilna ċoħe li rridu nistennew sakemm ikollna iktar informazzjoni. Ma nafx għalhekk meta tista' tweġibna l-Kommissjoni, forsi darba li jmiss ġew jiġu hawnhekk jgħidu xortat m'għandhomx l-informazzjoni. Fuq il-kas Kolombo, kanna mistoqsija li s-għajmet iktar l-qoddim. ċini s-situazzjoni f'dak għandu xieqsam ma' ġurisdizzjoni r rekonoċċiment għu nekkanna deċizjoni ġermaniza li ma kienx hemm segwitu taħħa l-ebda appell. U għalhekk dan il-każ il-sentenza u d-deċiżjoni tibqa' fis-seħħ. Id-deċiżjoni hija infurzabbli u mbagħad tiġi infurzata il-Kommissjoni tajt li ma tistax tiddeċidi jekk id-drittijiet fundamentali ġewx miksura jew lex m'għandhomx informazzjoni eh, kruċjali. Mela ejja niġġulura fil-kumitat meta għandna l-informazzjoni kollha disponibbli naħseb li din ħaġa tagħmel sens f'qata s-Sinjura Grunu wkoll. Però hemm konflitt ma nistax noġbru il kulħadd sfortunatament. Eh, l-uffiċċju qiegħed hemmhekk propju biex jirrappreżenta d-drittijiet u l-drittijiet eh, tat-tfal għalhekk Bażikament fis termini strutturali, sta għal Jugendamt illi jiddefendi drittijiet ta' tfal. Iva, l-pajizi varjaw l-affarijiet minn ħagġa l-oħra ma forsi għaw minn għet jasab għal fejjet t-istizan fil-ġermania. Baħadikom daqxej mill-esperienzi tijaj kazijiet fil eh, fejn xien asmu triq dawa volja ma se suppost asmu triq u kien stambat għal l-uffiċċju ta' Zaza biex jara jekk l-affajtu xkollox sew id-dar ma fxek għandu x'jaqsa ma' diskriminazzjoni din imma forsi kummissjoni tista' tgħidilna. Xi jekk inkissru xi drittijiet fundamentali hawnhekk forsi jistgħu jiġu hawnhekk jerġgħu meta jkunu jafu. Grazzi, Taqt titkellem? Lejek jogħġbok. Jina u koll nishtiq unna nitkellem fuq il-fat li tfal edin f'konflitt. Ġitu edin f'konflitt u tfal jisemaw fil-qorti ma tfal għat ma jirin kollom jazlu bejn ġenituri. U għalek il-kollega tijaj kellom raġun, aħna rridu li din uffiċċju ta' zaza jara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 Grazzi, Surfa, nistatik, jek inti jett nitkunu dwar ħarsin tal-interessi tal-minorenni ija li minna għandek ħallew barra l-om illi tinċerraġiċi ma tfal taħħan kim fuq telefon, fejn kinti li għawnek, kif għawnek edin nħarġu l-interessi ta' tfal mill-li għam mill-li jitkallmu mamma mal-sena, tispegawi li din. No, però non, non so... Eh, eh, perdonatemi, ma io non posso dare la parola. Scusami, ma jina ma nistax ħalli kulħadd jitkellem hawnhekk ta' tgħid te c'è. Eh, jina qed nipprofess kosti wieġeb. Jina l-avokata Konteri, qed nagħmlek fissem is-Sinjura Kolomba, jekk iġbok fil osor osor ħafna għalix aħna għadin nħallu miftuħa dil petizzjoni talba ta' kulħadd, imma importanti illi nispiegaw eżattament il-Kummissjoni ħalli jkollna aktar tweġibit bil-taliba mal malajr żewġ affarijiet, id-dritt tal Helsin liberu u l-moviment liberu li jam eh, supposti nata l-ċittadini tal-Ewropa qed tiġi nfisra unek fid-deċiżjoni illi timponi sul Njura Kolombu illi ma tistax tmur l-Italja ma tfalħa. Mbagħad tgħid illi libera ċirkolazzjoni ta' tfal qed tiġi għabbużat għaliex inti eh, għaliex jekk din jippermettuha mhux se jkun missier mhux se jkun jista' jinkontattja tfal. Jiġifieri aħna kif qed ngħidu dan qed iseħ meta illhom dejjem qed tara li jkun hemm kuntatt minn taħa ta' tfal ma' missierhom tkun ikunu fejn ikunu. It-tieni ħaġa diskriminazzjoni msejsa fuq il-ċittadinanza ta' dawn il-persuni, in-nazzjonalità ta' dawn il-ċittadini li tiddeċidi li hemm damt. Mhux mhux mhux qegħdin eh, ukoll f'kuntest Ewropew m'għandhomx jaqsmu ma' suġġetti tal-Kummissjoni, ah, suppost tista' titrattom il-Kummissjoni. Io la ringrazio, ringrazio tutti. Non, non è iscritto tra i... Mela, ma nistax nieħu l-kulħadd nagħlaq dan il dan il-punt nista' naċċetta biss il-petizzjonanti fir-rigward il-petizzjoni jiena nixtieq inżid talba supplementari ta' evalwazzjoni fir-rigward il-Kummissjoni li la darba tmur verifika d-dokumenti l-avukat fisem il-petizjonanta, il-Sinjura Colombo, ikun jista' jagħti tarif biex bekk tkunu tistgħu taslu għal konklużjonijiet tagħhom li t-kasbir tal-direttiva kontra d diskriminazzjoni li hija parti mill-liġi Ewropea hija biss uħut mill-punti li teressa il petizzjonanti u anke żewġ rappreżentanti tal-petizzjonijiet, per eżempju l-użu tal-ilsien u l-arfin tal-lingwa ġermaniża li hija meħtieġa bil-fors. Dan ċerti li mhux tkasbir ta' drittijiet tal-moviment ħieles ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u fuq l-igwaljanza tal-pajjiżi kollha u tal-ilsna kollha meta mqabbel mal-użu mbagħad fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea nixtieq li jkun hemm evalwazzjoni oħra fuq dan. Il-petizzjoni tibqa' miftuħa bl-osservazzjonijiet kollha li ġew mibawta u mbagħad fl-aħħar niddeċidu nintamaw li jkollna aktar ċarezza min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Issa nadda l-punt li jmiss il-petizzjoni mill fil-numru 9 fuq l-agenda li huwa l-petizzjonant is-sur Elvio Gallo li nadilu l-kelma. Grazzi. Il, Fil-preambolu, għasupost edin nżommu mal-drittijiet tal-bnedmin u libertà fondamentali u nejdu n-proklamaw il-valuri universali li jisupost għatħat ma jista' jkmur kontrijom. Il-natura il il il drittijiet hija tali li kien hemm esforz bejn stati li permessa trattati narfu dawn id-drittijiet. Wara t-trattat tal Lisbona minn 2009 il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom l-istess valur legali ta' trattati. Għalhekk daħanna mod iktar ċar il- il-fatt li aħna t nidefenixu l-ideja tal-persuna biex natu għom iktar eh, eh, ideja ċentralizzata. Artikli 2 u 3 jitkellem dwar ta' ġittijiet tal-bnedmin u ġittijiet tal-minorenni. U artiklu 4 jitkellem dwar il-prinċipju tal-kooperazzjoni leali eh, u speċjalment il-dak nxaqsam l-attribuzzjoni, il-kompetenza kif ukoll tas sussidjarjetà u proporzjonalità. Hekk kif jgħid artiklu 2 jiena ngħid ukoll hemm tisħiħ tal-istess ħaġa f'artiklu 7. Il-Kummissjoni Ewropea bħala kustodju sa' trattati huwa importanti għall affermazzjoni ta' drittijiet tal-Karta. Rigward il-kastrazzijiet fundamentali fl-ewwel parti li jgħid dinjità, msemmija dinjità, nitkellmu dwar garanzija tal-ħarsin ta' dinjità tal-bniedem illi fil-każ tiegħi ġi eh, miksu speċjalment bħala missier meta minn meta waqfuni li nkun naf u tal-tqala u speċjalment ħallewni barra mill-li nara nkun hemm preżenti meta twillet it-tifel tiegħi. Jiena ma setax nkun hemmhekk nirkonoxxih minn meta twilet u wissalu minn xorta waħda ma nistax ma nistax narfu. E, u kol fil-titlu numru 2 hemm it-titlu tal-libertà tad drittijiet tal-bnedmin fil-ħajja privata u tal-familja. Fil-titlu numru 3 jitkellem dwar l-gwaljanza u dim il-liġi. L-artiklu 21 għasta diskriminazzjoni, artiklu 23 gwaljanza bejn in-nisa u irġil, artiklu 24 id-drittijiet tal-minorenni dak nixaqsam mal problemi tiegħi u jiena naħseb illi dawn it-tlet artikli meta naqduhom flimkien hija e, wkoll meta nqisu s-sess tiegħi jiena ġejt diskriminat kontra u għalhekk jiena wkoll irrid e, inħallas spejjeż kbar. Jiena ma ħallewniex laqas it-tifel tiegħi ma ħallewx illi jaraf minnhom missieru. U il-defensor dezenfant u l-autoritajiet taljana u kolġa informati minn tal kastijaj Il-prinċipju mnizzel tal-artiklu 24 tula dritt tal tifel jew tifla dan kif ġi rappresentat fil-ambitu tal-kompetenzi. Artiklu 45 er-, jgħid il-libertà ta' ċirkolazzjoni ta' residenza jew waħda marbuta eżerċizzju għall eżerċizzju li għandu xeqsa ma' trattati. U għalhekk naħseb l tal-lom illi daħlet Franza wara erba' xhur ta' tqala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 ħad ma rkonoxxiċ il-dixkil politiċi li kienem u dawk legali li diġa għadhom jeżistu. U din il-ħaġa problema transkonfina li rridu naraw eżattament kif taħdem, kif nistaw nikseb u nibenefika minn dawn id-drittijiet tiegħi legali. Naħseb il-nuqqas ta' koordinament bejn l-istituzzjonijiet differenti u il-nuqqas ta' possibilità illi nawraw sottament minn u kompetenti għalmi ewlenin hija nuqqas ta' rappresentazzjoni ta' drittijiet tiegħek kif ukoll ta' drittijiet tat-tifel tiegħek. Apparti jekk il-kapitlu 7 li huwa għandu titlu dispożizzjoni ġenerali bl-artiklu 51, 53 54 qed jitkellem dwar l-abuż ta' drittijiet bħax hemm attività leġittima illi edemek biex teqret id-drittijiet u libertà li suppost u tħaddan din il-karta jiena naħseb illi ntama illi lili u t-tifel tiegħi jingħataw l-ikbar eh, il-ħajja serena li aħna jistħoq u qed nitlob illi eh, illintom it-tatuni ehm, lura dawn it-tizzijiet li jiena suppost ingawdi taħt it-tratta. Parola responsabile della. Grazzi, sanad il-kelma lil Maryam Damir fisem il-Kummissjoni. Ah, Merci Madame la Présidente. Grazie Signora President. U grazie tal-li sottomettajt il-na din il-petizzjoni. Din il-petizzjoni hemm numru ta' problemi, l-ewel wahdi ovvjament li nkunu nafu eżattament x'inhu relazzjoni mal-missier. Din hija xi ħaġa li trid tkun ikkonsidrata fid-dettall. Il-Kummissjoni ħarset lejn il-mistoqsijiet kollha Però eżattament ir-relazzjoni hija xi ħaġa li ma tistax tiġi deċiża issa. U dejjem kien hemm referenza li din il-ħaġa ma tiddeċidiex dik il-ħaġa mhijiex ċerta hija il-liġi Franċiża f'dan il-każ li trid tintervjeni tiddeċiedi u l-Kummissjoni ma tantx tista' tgħid iżjed minn hekk sfortunatament l-unika ħaġa nistgħu nissuġġerixxu huwa sempliċement illi nieħdu nota ta' din il-ħaġa u daqshekk. Permezz ta' din il-petizzjoni però infetaħ il-bib fuq numru ta' diffikultajiet li jikkonċernaw id-dritt ċivili fl-Ewropa ir-rikonoxximent għandana kollu għandu jkun eh, suġġetta Green Book u dana nittamaw li fil-futur jolħo il-jitratta eh, jiet legali fil-leġizjazzjoni nazjonali. Il-kollega Gruni. Grazie, signora Presidenta, unek u koll M'għandix tweġiba. Aħna fi Franza m'għandniex tweġiba. Hija kustjoni ta' jekk l-istati l-embri l-oħra jistgħu u il-vojt naf li ħafna nisa li qegħdin waħedhom u l-missirijiet mumma rikonoxxuti xejn. U għalhekk nifhem minn xi xaddej dan ir-raġel. Imma sfortunatament jiena kull ma nistanati huwa simpatija kollha tiegħi. M'għandi xej illi nistanati jiena minn ma nistax naħlax il-tweġiba minn imkien. Sfortunatament naf illi mhix laqwa tweġiba li nistanati dispeċina ħafna ma biss nistanajt. C'è qualche altro collega che intende intervenire? Għaxa jitkellem?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 li jeżistu ħafna problemi bejn il-familji u ħafna autoritajiet f'ħafna mill-istati membri li għagġi provaw jagħmlu huwa li ħarsu l-tfal sabiex ma jkunx il-vittma tal-gwerra bejn il-ġenituri. ħafna trabi diffiċli ma fid-Danimarka u f'pajjiżi oħra naħseb illi impoġġu l-interessi tat-tfal l-ewwel. Avolja f'ċertu każijiet jista' jkun hemm parti jew oħra li tħossa li ma mxewx b'mod magħhom, imma l-ewwel l-iktar ħaġa importanti huwa dritt tat-tfal u mhux id-dritt tal-ġenituri. U naħseb illi aħna l-koll nissimpatizzaw il-pożizzjoni. jien naħseb illi dan il-każ mhux biżżur drittijiet tat tfal għandha tkun kusin tirċiet ta' tfal. Hija kwestjoni wkoll ta' sussidjarjetà u jien kem problemi li għandhom x'aqsmu mal-hom jew il-missier u drittijiet u l-impenni tagħhom jekk qed tiskellmu dwar każijiet ċivili dan il-każ għandu jidbat u dim qorti illi jkun jista' jittratta. Forsi din il-qorti tista' toħroġ b'deċiżjoni. Allura naħseb jena narqu din il-petizzjoni u naddu għal dawk il-petizzjonijiet oħra. U għalek nevitaw il-possibilitajiet li wieħed jinterferx jindaħal f'kustjonijiet illi ma ma tantx għandhom x'jaqsmu bisieħ ma' regoli Ewropej. Naf li huwa kas sensittiv drittijiet tal-ġenituri li ma kollha importanti ma f'dan il-każ naqbel illi napoġġaw il-proposta ta' Sinjura Gruni. Credo che c'è una netta maggioranza, devo dire la sensibilità. Jider li maġġoranza kbira, suġġett sensittiv ħafna u għalek jiddispjaċini iżda l-maġġoranza tal-kollegi hawnhekk iħossu li miex kompetenza speċifika tal-kumitat tagħna u laqqas tal-Parlament Ewropew kollu kemm hu fis-suġġett ta' din il-petizzjoni u għalhekk permettuli nixtieq ngħid xi ħaġa rigward l-impenn ta' priorità li rridu nifukaw aħna fuq u jiġifieri li nħarsu it-tfal u mhux li nifavorixxu lill-ġenituri. Jiena naqbel ma' dan il-prinċipju iżda aħna konvinti li minn dak li nisimgħu u mill-fatti wkoll li nisimgħu fih dan il-kumitat nittamaw li ma jkunx hemm tkasbir ta' drittijiet tal-tfal. Dan ma nistax nafuh minn qabel, iżda nafu x'inhu huwa prinċipju ġenerali, iżda aħna kollox ma kollox u ħana koordinaw xogħol mal-laqa tal-koordinaturi wkoll għandna tmir li natu attenzjoni l-kwistjonijiet minar ma nkunu imħalfin. Laħna imħalfin u laqqas sanna ninterferu mal-liġi nazjonali. Iżda l-antana huwa li nħarsu baktar attenzjoni dawk l-affarijiet li jistaw jimplikaw tkasbir ta' drittijiet fundamentali li jitkellem dwaru l-liġi komunitarja. Nala din il-petizzjoni, nadda l-punt li jmiss fuq l-agenda nixtieq nistaqsikom biex nagħmlu tibdila fuq l-aġenda il-punt 13 kien hemm talba biex tiġi mresqa qabel il-punt numru 10 għaliex ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu bżonn jitlaq minn din il-kamra. U għalhekk peress li m'hemmx il-petizzjonant għal protezzjoni 911 tal-2008 minn Martin Karbowski naddi l-kelma lil Cesare l-Arte. Thank you, thank you, Chair. Yes. Yes, thank you, Chair, and thank you very much for taking into account that, that request. Grazie. Tal-im dan il-talba. Dini hija petizzjoni dwar xi ħaġa li qed issir Bulgarija xi ħaġa gravi fejn jina jingħati l-tfal mod partikolari taħt li qed jgħixu ċertu istituzzjonijiet suppost jieħdu ħsibhom qed jiġu abbużati sesswalment u r-riżultat tal-proċedumenti kollha legali kienet bażikament li min qed eh, minn ħati mhux qed jiġi kastigat mod partikolari jekk dawk li jiġu akkużati eddi jinstabu eh, f'pożizzjonijiet għolja f'każ ta' amministrazzjoni u politika din hija xi ħaġa li tħassibna sew hija xi ħaġa gravi ferm u il-Komissjoni jempenjata sabarra eh, ġida kontra dawn ir-reati tal wax u għalix jiproduċu eh, l-ġriħi eh, psikoloġiki dawn il-vitmi illi jħajt il-qat. Idu nistaqsu zattament se tagħmel l-Unjoni Ewropea dwar dil-biċċa hija ċara dik li ma nistgħux nagħmlu u l-Unjoni Ewropea li ma tistax tagħmel hija li tirrevedi e, deċiżjonijiet legali nazzjonali li ttieħdu fil-rati taħt proċedimenti kriminali din ċara. Iżda dan li huwa e, allarmanti hawnhekk hija li hawnhekk issa sejqgħu xejra lej ċertu politika. U ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha u tista tħares lejn kif din il-politika qed tiġi eh, mwetqa skont standards Ewropej. Sa għandna standards Ewropej dwar kif it-tfal għandhom jiġu mħarsa kontra l-abbuż sesswali ta' tfal. Eh, Ikken is dawn l-standards ma domx ikunu doppi imma għandhom jagħtu ikun għolja bizzejt biex jgħatu ħarsin effetti l-tfal. Imandu bu u kol vinkolanti uffiċjalment għal li stat membri jiksirom issa jibbat imbat konsegwenzi negattivi. Għanna, pero dawn standards Ewropej biex nwet dawn il-kriterji, le, mannix li kietu ġiba. Għanna leġislazzjoni Ewropea, għanna deċizjoni għafas, Eh, li jattol tolqot leġizlazzjoni li tqarrab ma' din leġizlazzjoni ma' ġejja mill-2004, imma sfortunatament din jitkellem biss dwar livell minimu ta' ħarsin li huwa livell baxx ferm. Jiġifieri li dan iqis biss reati serji ħafna u jimponi l-obbligu fuq stat membri kriminalizzom. Imma l-livell esempio, ta' sanzjonijiet u eh, eh, sentenzi mhumiex aċċettabbli Per-exempju, is-sanzjoni bażika skont din id-deċiżjoni għafas għall-Unjoni Ewropea tkun sodisfatta jekk jgħatu massima ta' tliet snin, massimu ta' tliet snin għaxi abbużi. L-iktar kazi seri, l-massimu bħala sentenza ta' ħabs se jkun ħames snin sawa l-iktar il-massima ġifiri il-sentenza jew li tinqata dejjem tkun inqas minnek. Għalhekk l-standards Ewropej li għanna palissa mumiex dawk illi jistennew minn għanna ċittadini. Tini ħaġa dawn standards mux qed jiġu infurzati li stati membri huma obbligati l leġislazzjoni imma f'każ ta' ksur mbagħad il-Kummissjoni ma jistax il-qorti. tal-ħom il-qorti għaliex il-Kummissjoni qed tiġi esklusa u mwerba speċifikament mit-trattat. għalhekk għaċċar aħna rridu nfassu dawn l-standards illi wet u dawn iż-żewġ kriterju. U l-Kummissjoni jekk għamet fil-fatt erba xhur waqt tħol fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Marzu 2010 ta' din is-sena e, Kummissjoni resqet proposta direttiva biex tinġildu kontra abbuż e, ta' tfal sessuali kif ukoll pornografija ta' tfal. Hija direttiva, proposta direttiva illi għandha tiġi deċiża mill-Parlament Ewropew u Kunsill. U f'każ ta' ksur, pereżempju, jidan jista' jtieħed quddiem qorti. Il-livell qed tipproponi l-Komissjoni hija konsiderevolment eh, mm, ikbar qed titlob li jkun hemm żieda mhux ħażin fil-sanzjonijiet għaliex ikunu proporzjonati effettivi li ikollhom effett deterrenti u il-lok għal kastigar irrit u impunità tittiġi tittiġi um, naqsa. Irrit ikun hemm ukoll strumenti wkoll fil-liġi proċedimenti biex esempio l-pulizija jkunu jistgħu jaġixxu bħala pajzana biex ikunu jistgħu jaqbdu il-kriminali. il eh, kriminali Eh, regoli li jevita li ħattijħor jmur pajis ieħor biex jahrab minn kastik tal-reati li wetaq pajizu, ġifiri mux mis ħarsin eh, eh, fl-ragward prosekuzzjoni jiġifieri ma ħarsin tal-vitmi ġifiri u koll li daw ma jidubatux tal-li jikxfu lil minn għetebuza minna. Il-proposta d-dimkom u għoddim il-konsil. il komissani jarfu illi jem, taraf illi jem affajt li jenna namlu. Imma, u ma jgħidu li daw l-affarijiet saru. U di proposta direttiva li hija komprensiva ferm. I issa il parlamenti segwi. U mist il-Parlament u l-Konsil jaraw li eh, l-diskussjoniet jimxu fil-pass li li pass imħaffef u aħna fiduċu użri dan ħajkun il-kas. Allora nistaw nagħlqu petizjoni. Grazzi. C'è qualche collega che intende intervenire? Għaxħati ħor jitkellem? Kollega Bostenaru, bat Valian u kollega oħra. President onorevoli, bħalma taf fil-rebija li għadda li għaddit il-Parlament adotta b'maġġoranza stqarrija dikjerazzjoni dwar il-ġlida kontra l-abbus fost it-tfal u l-pornografija ta' tfal u l-pedofilija. U jiena imħeġġeġ mill-istqarrija prezentata mill-Kummissjoni l-lum u jiena konvintu ukoll li Dalwaqt dan l-abbozz ser isir strument vinkolanti legalment tal-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li hemm xi interessi politiċi u interessi personali biex ir-regoli ma jkunux daqshekk stretti, probabilment irridu nagħmlu l-almu tagħna u l-isforzi tagħna biex bekk ikonna l-iktar soluzzjoni soda fil-ġlida kontra l-abbuż ta' tfal il-pornografija u l-pedofilja. Jiena ġenwinament nħoss li għanna bżonn strument vinkolanti legalment biex niġildu din l-traġedja li hija reali mhux biss fil-każ tal-Bulgarija bħalma semma l-petizzjonant iżda anki fil-każ ta' pajjiżi U mhux biss ċittadini li huma parti minn dawn il-pajjiżi rispettivi, iżda anke ċittadini oħrajn tal-Unjoni Ewropea li huma involuti u ħafna drabi dispożizzjonijiet legali li jeżistu f'kull każ minħabba f'dawn qed ikollhom sentenza inqas ħarxa fil-konfront tagħhom. kieku kienu kollom pina differenti fil-każ ta' pereżempju r-Rumanija u l-Bulgarija. Ovvjament dan għandna nivitawh u jiena konvint li strument legali Ewropew hija l-unika soluzzjoni hawnhekk u iktar ma namluħ malajr tant l-aħjar. Kollega Valjan. Thank you, Chair. I just wanted to... Grazie, President. Xtaqt najt li u li l-Bulgarija qed tuża dan instrument istrument ta' monitoraġġ tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u naħseb li dan huwa strument tal-Kummissjoni sabiex isegwi eżattament dak li qed fuq il-post. Issa fir rigward strument Ewropew għal dan naħseb li hemm diġà eh, strumenti fil- fis-seħħ hemm kooperazzjoni wkoll u l-problema hija li jkollna leġilijiet u istituzzjonijiet iżda mbagħad mhux dejjem dawn jiġu implementati u l-istituzzjonijiet mhux dejjem ikunu qed jaħdmu b'mod effiċjenti. Iżda f'dan il-każ partikolari naħseb li l-Kummissjoni għad għandha strument biex tintervjeni permezz ta' monitoraġġ tal-Bulgarija u l-kwistjonijiet tal-ġustizzja. Kollega Joltova. Благодаря, госпожо председател. Аз бих предложила на комисията... Президент, jiena nishtiq nissuġġerixxi li din il-petizzjoni m'għandix tingħalaq. Dan għaliex din hija kwistjoni li għadha fuq l-aġenda fil-Bulgarija. Għalhekk il-petizzjonant jemmen dan u dan għalu ukoll fl itra li batinna dan il-kumitat. Din il-kwistjoni tista' titħares bħala marbuta mal patizzjonijiet l-oħra li ħanħarsu lejhom ftit iktar tard. Mhix kwistjoni biss tal-abbuż sesswali ta' tfal iżda wkoll xi ħaġa li ma ġietx eh, fukata minn naħdar kummissjoni titkellem ukoll dwar l-abbuż ta' istituzzjonali ta' tfal minkejja l-isforzi kollha tagħna biex ikun hemm dan nuqqas ta' abbuż fl-istituti tfal b'diżibiltajiet mentali xorta waħda tiexu f'dawn l-istituti f'kundizzjonijiet mill-ar u sfortunatament ħafna drabi jkunu vittmi tal-isfruttament sesswali u l-abbuż sesswali. għanna bżon l-istrumenti kolla għal-mekanizmu ta' monitoraċ biex bekk insegwu dawn il-proċessi kolla li huma parti mir riforma tal-ġudizzjari u fil-ġdida kontra ir-reati. Il kollega kollega ikkeġoba. Grazzi, signora President. Jiena nishti nappoġġa il-proposta biex din il-petizzjoni ma tenalax għaliex hija marbuta minn tal-inqas ma' tliet aspett importanti li qed niddiskutu issa. U għalhekk hija kustjoni serja ħafna, hija waħda sensittiva ħafna u għalhekk neħtieġu nagħmlu l-almu tagħna aħna fiħdan il-Parlament, fl-Istati membri u anke fil-Kummissjoni. Irridu naffrontaw din il-problema u niġġieldu biex insibu soluzzjoni dejjema. Għalet il-Kummissjoni għalet li hija meħtieġa li jkun hemm strateġija Ewropea għal standards għoljin ta' ħarsin ta' tfal, speċjalment tfal fl-istituti. Jiena nixtieq napoġġa kol dak li qalet is sinjora Jotova, neħtieġu nqogħdu attenti għas-sitwazzjoni ta' tfal li jitqedu f'dawn l-istituti u nishtiq nitkellem propju fuq dan biex intikom aktar dettalji fil-dibattitu li jmiss tagħna f'dan il-kumitat. Fil-waqt li aħna nitkellmu dwar il-verifika u l-mekanizmu ta' monitoraġġ nixtieq nifoka u ngħid li l-ewwel darba din is-sena wara l-bidla fil-gvern fil-Bulgarija ir-rapport tal-mekanizmu ta' verifika u monitoraġġ jgħidilna li kien hemm progress fil-Bulgarija, speċjalment f'dak li għandux jaqsam mal-attività tal-qrati Bulgari u speċjalment fir-rigward każijiet kontra dawk li huma uffiċjali għolja fil-politika. Il-Kummissjoni tinsisti wkoll li tkompli r-riforma fil-Kodiċi Penali u fl-aħħar mill-aħħar l-Bulgarija ġiet infaħra tibdiliet li twaslu. Kien hemm ħafna passi importanti li seħħu pajjiżi u wieħed minnhom kien iż-żieda fil- sentenza fil-ħabs minn tliet snin għal ħames snin. Issa żmien huwa ħames snin il-ħabs u għalhekk irridu nkomplu x-xogħol tagħna ovvjament mal-Kummissjoni, iżda nixtieq ngħid u nisħaq li r-rapport tal-Kummissjoni għandu jifok aktar fuq din il-problema biex bekk l-istituzzjonijiet Bulgari u l-autoritajiet kompetenti joqogħdu attenti ħafna għal din il-problema u jħaffu il-soluzzjoni ta' din il-problema. Grazzi. Nirringrazzja l-kollegi kollha, naħseb li jissewwa f'waqtu li il-kollega jsi jitkellem jikjoġbok. Jina profannes u ti. Iva, grazzi President. Naħseb li waċar li f'każijiet bħal dawn mhux f'każijiet bħal dawn biss, iżda hawnhekk qed ikun hemm tkażbir ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. U f'ċirkostanzi oħrajn l-affarijiet huma qar terġa'. Naħseb li ħafna jiddependi dwar l-identità ta' min huwa l-vittma u l-identità ta' min huwa l ħadd u għalhekk irridu naraw li ikun hemm aspetti psikoloġiċi ta' dbatija minn tfal u rridu attenti li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Smajtu koll li fadlinna nisemaw il ġudizzju ħari u forsi għanna nikdbu l-rati olin fil-Bulgarija bħala Kumitat u bħala Parlament Ewropew ukoll. Naħseb li għanna nħatu ħarsa lejn l-aspetti speċifiċi ta' din is-sistema u niprofaw nitrattaw din il-problema aktar fid-dettall. Naħseb li bekk forsi nkun nistgħu nikkonsidraw kif ħanaħdmu billi nikkuntittaw l-imħalfin. Naf li f'ħafna pajjiżi tal-Balkani l-imħalfin ikun ġustifikat li nibatu dan kollu l-imħalfin. Dal-waqt ħatasal il-Kummissarju Redding nitlokkom zommu fil-qosor ħajkonna nalqu l- nisospendu il-kwistjonijiet il l-oħra tal-petizzjonijiet l-oħra li fadal u minkejja li għanna f-petizzjoni petizzjonant li huwa preżenti. Ma nistax interrompi l-kelli għizna nitlobkom iżommu fil-qosor ħanat naslu għal diskors aħħari qabel ma titkellem is-sinjura Reddy. Il-kollega jek Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li tajt nil kelma għaliex wara sitt snin issa ġejt lura l-Parlament u hija l-ewwel fejn jiena tnider bħala membru sostitut. Jiena kont avukat qabel u għalhekk naf xi ħaġa dwar il-liġi, kont involut fuq ix-xogħol leġislattiv ukoll u nixtieq li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Jiena membru tal-Kumitat tal-Kultura koll u din id-deċiżjoni qafas edha tiġi diskussa f'dak il-kumitat kollu fora oħrajn. Il-pozizjoni tal-petizjonant kienet li il-problema ma tantx għandha x'taqsam mal-sanzjonijiet legali iżda dwar il-fatt li l-awtoritajiet Bulgari mhux qed jinforzaw il-liġi partikolarment meta tapplika għal politiċi ta' livell li naħseb li din il-petizzjoni titinżam miftuħa u naħseb li rridu nkunu marfa meta jkollna opinjonijiet mill-kumitati oħrajn. Grazzi. Jan, Iva wkoll xtaqt ngħid kelmtejn biex nżid ma' dan, nitlobkom iżomm il-petizzjoni miftuħa u naħseb li Mannix nikkuntatjaw biss il-qrati iżda wkoll il-Gvern Bulgaru. Nixtieq li jkollna pożizzjoni minn għandhom u nisma' x'għandhom jgħidu fuq dan. Iva, nżommu l-petizzjoni miftuħa u għada stess fil-għoda fil-laqda l-koordinaturi niprofaw naraw x'inhuma l-inizjativi li rridu wetqu. Issa nadda l-petizzjoni li jmiss, ngħaddi l-kelma lill-petizzjonant u mbagħad ninterrompuh jekk jasal tasal il-kummissarju. Ngħaddi l-kelma l karmen Gerka. Jekk Lejla tajba, tifel tiegħi għandu 14 sena u autistiku. Fl-2003 flimkien ma' ġenituri oħrajn waqqaft l-assoċjazzjoni li eh, fil-belt Tajnjax u f'bli toħra fil-Romanija. Qabel ma nitlobkom għall appoġġ tagħkom aħna minna l-almu tagħna biex nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu fil-pajjiż sabiex nqajmu l-kuxjenza u l-opinjoni pubblika għal dawk li għandhom diżabilità. Batna petizzjonijiet u memorandums lil politiċi, lil parlamentari, lil ministri. Jiena hawn sabiex nappoġġa l-petizzjoni li bat l-sena li għaddit l-Parlament Ewropew għaliex dawn il-problemi għadhom ma ġew solvuti. Huwa minnu li palma rajna fit tweġiba tal-Kummissjoni, l-Rumanija firmat ħafna konvenzjonijiet internazzjonali u adottat liġijiet fir rigward il-persuni b'diżabilità. Iżda dawn huma limitati biss biex isemmu ftit prinċipji ġenerali u ma jispeċifikawx l-implementazzjonijiet tal-miżuri pratikament l-tfal autistiċi jew b'diżabiltajiet seri mhux involuti fl-iskejjel ma jirċevux trattament speċifiku jiexu fl-imkien mal-familji tagħhom u l-adulti kollha mhumiex dawn it-tfal mhumiex djanjostikati bħala awtistiċi. Fil-leġiżlazzjoni hemm kriterji ħżiena li ma jpermettux li l-adult jiġi djanjostikat bħala uh, autistiku. Dawn m'għandhomx ximpik u ovvjament irridu jkunu d-dar, irridu jkollhom kura apposta u jiġu indukrati mill-familja tagħhom. U għalhekk dawn in-nies huma nies li għandhom drittijiet u li huma speċifikati fil-Kostituzzjoni tar-Rumanija u anke fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hija sitwazzjoni serja ħafna anke fi speċjalment fil-żoni rurali fejn mhux biss m'hemmx aċċess għal qrati jew għal terapiji speċjali iżda laqqas għal tarif speċifiku. X'inhu għar huwa li din is-sitwazzjoni komplet mural fir-Rumanija kumpanija mill-bidu tal-petizzjoni tiegħi oriġinali. Is-sitwazzjoni imbidlet u mbidlet għall-ar. Hemm ommijiet li marċevewx il-loti finanzjarja ta' assistenza li hija ftit inqas minn 100 euro. U ftit ilu jena sibt sirt naf li ċertu għamijiet tilfu l-istatus tagħhom ta' assistent personali u issa jinsabu qiegħda. Ħafna minnhom ma jistgħux isibun pik għaliex iridu jkunu d-dar jieħdu ħsieb u lidhom u dan x'wassal wassal biex ikun hemm żieda allarmanti ta' talbit li jkun hemm eh, dawn it-tfal li jintbagħtu fl-istituti. Huwa serja ħafna li dawn l-istituzzjonijiet m'għandhomx personal imħarreġ. U dan ser wassal ser wassal kustonijiet simili ta' qabel l-1989. Il-gvern rumen qed jaħdem ukoll sabiex ikun hemm emenda leġislattiva li timponi li l-assistent personali irrid ikollu eh, fil-kura tiegħu żewġ persuni b'diżabilità biex ikun jista' jgawdi mis-salarju ta' 100 euro u f'każ ta' kura ta' persuna waħda biss b'diżabilità ħaj jibbenefikaw b'50 euro biss. Nofs din il-paga. U għalhekk f'dan il-perjodu l-Organizzazzjoni Dinjija ta' s-saxħa u l-Kommissjoni qed jaħdmu sabiex ikun hemm strateġija f'dan il-qasam biex bekk ikun hemm aktar responsabiltajiet għall-assistenza soċjali u għall-assistenza personali. Fir-Romanija il-gvern qed jipprova irrażżan u jellimina l-kollox dawn l-assistenzi u l-perċentwal allokat għall-assistenza soċjali mill-GDP huwa nofs tal-medja Ewropea u dan ġej minn wieħed mill-iktar GDPs baxxi Robert eh, huwa ċittadin ta' Rumanija li huwa membru tal-Unjoni Ewropea u qed jitlob qed jokrob l-għajnuna tagħkom biex il-kumitat tagħkom jappoġġana politikament billi jibgħat ittra lill-awtoritajiet Rumeni. U dan jinkludi il-Ministru tal-xogħol tal-familja u tal-sigurtà soċjali. U jinkludu wkoll il-Ministru aħna rridu li kunem assistenza ta' dan is-salarju li semmejt u dan jinkludu wkoll l-arretrati. Aħna neħtieġu wkoll titjib fil-leġiżlazzjoni għal kura, għal servizzi mediċi u għal servizzi ta' edukazzjoni għal nies u tfal b'diżabilità. Nittama li l-awtoritajiet rumeni ikun jistaw iweġbukom propju fuq dan ir-rigward u nitlob lill meps rumeni biex jappoġġaw il-sejħiet tagħna fuq livell politiku biex jitkellmu dwar dawn il-kustjonijiet mal-awtoritajiet fir-Rumanija. Sabiex bekk il-problemi tal-petizzjoni tagħna jiġu solvuti mal-er jista' jkun. Ejnu l itfal tagħna li jkollhom ħajja normali f'pajjiż Ewropew. Grazzi, grazzi għall petizzjoni bħalma tilkom issa ħnaddu il- ħanbidlu ftit l-agenda nirringrazzja l-Sinjura Vivian Redding li qiegħda preżenti fil-kumitat tagħna u dila mill-ewwel il-kelma l-Kummissarju li aċċettat l-istadina tagħna biex tieħu sem fix-xogħol tal-kumitat tagħna biex bekk titkellem dwar l-argumenti li aħna nħabtu wiċċna magħhom ta' kuljum. Grazzi għal kontribuzzi ta' ċittadini li jitkellmu mal-kumitat tagħna u jistaqsunna għal tweġibiet. Il-Kummissarju kella dan ir-rwol ta' presidenza ftit snin ilu, xi ftit snin ilu għalhekk taf eżattament xi fisser li nkunu nistgħu naffrontaw ix-xogħol li għandna feħdan dan il-kumitat. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju biex ma jkollix għalfejn tistenna aktar. Grazzi. Madam Chair, it was 20 years ago. Iva kien 20 sena ilu, Sinjura President, meta jiena kont President f'dan il-Kumitat, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, u nista' ngħidilkom li tallimt il-problemi Ewropej x'inhuma, iċ-ċittadinanza u x'tista' tagħmel biex issolvi l-problema ta' ċittadini f'dawk it-tliet snin li qattajt fejn tħabbat wiċċek eżattament mal-problemi mill-aruq tagħhom. Dak iż-żmien kienu problemi transkonfinali l-aktar li kienu jindbatu lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Dan kien il-moment ukoll fejn jiena niftakar organizzajt l-ewwel laqat bejn il-President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman Nazzjonali li ħasbu li qatt ma ħitkellmu mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Irnexxielna u naħseb li minn dak iż-żmien issa saret skambju ta' ħidma bejnietna. U għala mill dan dak iż-żmien għaliex Iva fimt perfettament li ħafna petizzjonijiet li waslu l-Parlament Ewropew ma kellhomx x'jaqsmu mal-liġi Ewropea iżda kellhom x'jaqsmu mal-liġi nazzjonali u għalhekk ħassejt li kienet importanti ħafna li konna dan ir-relazzjonijiet ta' ħidma tajba mal-Ombudsman Nazzjonali sabiex bekk naddu lilhom il-petizzjonijiet u x-xogħol involuti u li huma ta' kompetenza tagħhom. Biex bekk ikun jistgħu isolvuhom fuq il-livell ta' l-istati nazzjonali. Niftakar ukoll dak iż-żmien l-ewwel medjatur għal ħtif ta' tfal li kien kollega tiegħi għal bosta smin u kellha diffikultà kbira biex twaqqaf dan l-uffiċju. Issa, niqaf hawn, nitkellem dwar l-emoddi, najt nisma xi ħaġa nibda nitkellem dwar l-modi, issa ħa nitkellem dwar il-ġejjieni u naħseb li iktar interessati li nisimgħu dwar il-ġejjieni. Naf, Sinjura President, kelkom fuq l-aġenda tagħkom il-responsabilitajiet tal-ġenituri, responsabiltajiet ta' tfal, id-drittijiet ta' tfal u kwistjonijiet oħra il-Kummissjoni prezentat l-inizjattiva preżenti u l-inizjattivi tal-ġejjini biex jipromovu l-użu ta' medjazzjoni fil-tilwimiet trans familjari transkonfinali. kienet kol priorità tal-Presidenza Belġana u infakkar li aħna għandna direttiva wkoll fuq il-medjazzjoni li għandha tiġi applikata f'Mejju tal-2011 u tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali u għalhekk Jiena nserra fuq din id-direttiva x'nemmen li ħafna każijiet jistgħu jiġu solvuti permezz tagħha u permezz tal-medjazzjoni u ma jeħtieġux li jgħaddu għal qrati. Jiena nixtieq ngħid ukoll li studju li intom dimtu dwaru jagħmel ħafna rekomendazzjonijiet sabiex jiżviluppa il-regolament ta' Brussel 2A fost affarijiet oħrajn li jkun hemm koordinazzjoni ta' standards minimi komuni f'kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri. Palma rajtu fil-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni, forsi rajtu li revizjoni tal-regolament eh, Brussel 2A jinsab fl-agenda għal-2013 u dan xi fisser ifisser li dan ikun tmim tal-proċess kollu għaliex bdejna l-proċess issa u analizzajna dak li qed jaħdem tajjeb x'inhu b'dan ir-regolament u dak li jeħtieġ jinbidel. Jiena kont dan ħares lejn ir-rakkomandazzjonijiet tal-istudju tagħkom u tassew naqbel li rridu nikkonsidraw standards minimi komuni frabta mal-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fuq ir responsabilità tal-ġenituri jien għandi l-intenzjoni wkoll li ikun hemm proċedura ta' politika eksekwatu. U ħanitkellem ukoll ma' kummissarji oħrajn lejn mim din is-sena. Dan għandu jwassal għal rikonoxximent aktar faċli u proċeduri astwal u nittama li iwassal biex inaqqas il-każijiet taħtif ta' tfal. Tafu li qed naħdmu wkoll fuq id divorzji d-divorzi internazzjonali u li hemm ukoll regolament li għandu jasal dal-waqt aħna zinna li kunem kooperazzjoni msaħħa hemm 14 stat membru li jdu jimxu fl-imkien għax ikonna ħafna divorzi internazzjonali u ħafna drabi nispiċċaw li konna minnu għal iktar b'saħħtu minnu għal aggressiv jersaq li jirqorti biex jikseb il-kustodja ta' tfal. U għalek permessa dina regolament aħna nishtiqu neliminaw dan il-fatt u niprofaw ikonna aktar proċedura bilanċata li ma tkunx parzjali u tifavorixxi ġenitur jew ieħor. Sa dan it-tent qabel ma naslu għal bidla tar-regolamenti aħna qed nagħmlu monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-regolament Brussell 2A fl-istati membri, pereżempju billi neżaminaw l-elementi differenti miċ-ċittadini. Intom tafu ukoll li l-menti bħal dawn jistgħu waslu għal proċeduri taksur kontra stat membru jekk il-Kummissjoni tasal konklużjoni li l-Istati membru ma żamx mal-obligi taħt it-trattati. U fil-opinjoni tal-Kummissjoni dan huwa l-aktar mod effettiv biex ikun hemm xejra ta' applikazzjoni ħażina li tiġi regolata. Hawn qed natkellmu dwar l-applikazzjoni ħażina u mhux l-interpretazzjoni ta' regolamenti minn qorti jew oħra. Jekk ikun hemm applikazzjoni ħażina, ovvjament imbagħad il-Kummissjoni tista' tressa l-qorti stat membru partikolari u konċernata. Permezz ta' dan il-monitoraġġ l-applikazzjoni tar regolament fl-istati membri il-Kummissjoni identifikat element partikolari li jista' jitpoġġa fil-prattika mingħajr ma noqogħdu ngħaddu għal riforma leġislattiva u dan huwa t-taħriġ ta' min jipprattika l-liġi. Aħna għandna bżonn lil dawn in-nies fl-istati membri, speċjalment dawk li jistgħu jifmu każijiet transkonfinali. U għalhekk fl-edukazzjoni u t-taħriġ tal-imħalfin, l-awtoritajiet ċentrali u l-avukati hija importanza vitali hija importanti ħafna nafu li tejibna u saħħaħna l-politika eżistenti għal regolament Brussel 2A fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew u ħan investu aktar fuq dan it-taħriġ. It-tieni kwistjoni id-drittijiet ta' tfal. Ftakru membri tal-Parlament li fil-waqt waqt li kien ismiħ staqsejtuni din id-domanda u jiena wetkom li zomma bħala waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea. U wetkom li konem miżura fuq id-drittijiet ta' tfal u li jiena nħoss li dawn il-kwistjonijiet mumiex kompetenza ta' kummissarju partikolari iżda hija kwistjoni orizzontali li għandha x'taqsam mal-politiki kollha, mal-azzjonijiet kollha fid-dawl tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Issa, bħalissa mhux biss qed komunikazzjoni iżda kważi spiċċajt il-komunikazzjoni u ser toħroġ fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk dan ħajkun il-pjan ta' azzjoni sabiex naħdmu, nkunu nafu kif ħanaħdmu fuq id-drittijiet ta' tfal fl-erba snin li ġejjin. Speċjalment frabta mal-qasam tal-ġustizzja fejn aħna qed nimmiraw li konna ġustizzja favur it-tfal, inħarsu it-tfal fil-proċeduri legali, inkluż il-proċessi tal-responsabilità tal-ġenituri. U għalhekk jiena lesta niddiskuti mal-parlamentari la darba din il-komunikazzjoni tkun qoddimna. Biex bekk naraw kif nistgħu nsaħħu element jew nneħħu element ieħor u din hija l-prosedura parlamentari tas-solt insomma. Fir-rigward l-informazzjoni ta' ċittadini u s-soluzzjoni għal problemi ta' ċittadini. Flimkien mal-kollega Sinjura Valjan, jiena l-lum kont fil-laqa annwali ġenerali tal-Network Europe Direct u tafu li dan il-network kull sena jirċivi madwar miljun talba fuq kull tip ta' problemi. U aħna unek ħloqna entità waħdanija li tista' tħares dawn il-kwistjonijiet biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiġu direttament mbagħad jintbatu skont l-istituzzjonijiet kompetenti li jistgħu jagħtu tweġiba għal mistoqsija tagħhom. Il-każijiet transkonfinali li huma każi konkreti ta' trittijiet ta' ċittadini huma madwar 25,000 kull sena li nirċivu permezz ta' dan network. naf li l-petizzjonijiet tagħkom huma fuq medja ta' 2000 kull sena u tistgħu tifmu b'dawn iċ-ċifri, dawn in-numri tintikom x'inhuma il-numri reali fil-qasam ta' dawk li għandhom il-problemi, x'inhuma ċifri, għax mhux kulħadd jagħmel petizzjoni lil kumitat u mhux kull ħadd jindirizza ruħu lil l-IDC, l-ċentru tal-Europe Direct jekk ikollok flimkien 27.000 petizzjoni jew ilment tistgħu timmaġinaw kemm fil-verità mbagħad kieku hemm iktar kieku nirċivu l-ilmenti kollha ta' ċittadini kollha. Il-President Kummissarju inkarega lill kummissarju bil-problema ta' ċittadinanza u nafu li neħtieġu tweġibiet konkreti lil problemi konkreti. Hawnhekk mhux kwistjoni li noqogħdu nagħmlu diskorsi zbieħ, iżda hija kwistjoni ta' fatti dwar miżuri. Kien hemm influenza fuq din il-politika mir-rapport ta' parlamentari ieħor Ewropew għal Lamassur li fl-2008 kiteb x'inhuma x-xkiel kollha l-ostakli kollha b'mod konkretu b'eżempji konkreti. Werina x'numa l-problemi li jħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini jekk ikunu jridu jgawdu mid-dritt tagħhom għal moviment ħieles. U għalhekk dan huwa raġuni għala nar l-erba ħajdu kun hemm avveniment speċjali. Tafu li neħtieġu nsaħħu mill-ġdid il-suq intern għal raġunijiet ekonomiċi u dan huwa l-mod tagħna l-pjan ta' ħruġ tagħna f'dinja globalizzata jekk aħna rridu l negozju l-industrija tagħna jkunu f'sitwazzjoni oħrajn u jkollhom suq imsaħħaħ. U għalhekk l-użu transkonfinali tas suq intern hija ta' importanza ewlenija. U għalhekk aħna bħala Kummissjoni se tippreżentana l-erba' it-nedija mill-ġdid tas-suq intern. Ħajkolkom il-Kummissarju Michel Barnier preżenti qudiem l-istampa iżda ħajkolkom ukoll kummissarju ieħor u min huwa dan huwa jiena stess għaliex il-Kummissjoni deċidiet fiċċar li li suq intern mhix kwistjoni ta' negozju biss iżda kwistjoni ta' bnedmin f'dan l-ambitu u għalhekk ħajkonna żewġ naħat tal-istess moneta li jiġu prezentati nhar l-erba l-aspetti ekonomiċi u anki il-rapporti ta' ċittadinanza. U fuq iċ-ċittadinanza aħna kif ħan eliminaw ix-xkil wieħed wara l-ieħor b'mod konkret. Ħajkun hemm 25 azzjoni konkreta li jiġu proposti biex u jkunu biskadenzi, mux bis aħna ħnamlu ek, nagħmlu ek, nagħmlu ek, iżda f'dan il-xar partikolari ħnamlu ek, ek u ek, mod konkret, biex bekk neliminaw element wara li jħor dawn l-xkil kolla li jaffaċċaw iċ-ċittadini tagħna. Meta jkunu jridu jgħaddu minn frontiera l-oħra, jekk bħala studenti, bħala ħaddiema, jew inkella biex jiresidu f'dak il-pajjiż għandhom il-libertà li jagħmlu dan, iżda ħafna drabi ikollhom ħafna stakli biex igawdu minn dan id-dritt. Xi ħaġa oħra li tinsaba tinsab fir-rapport ta' ċittadinanza hija li jien nixtieq nipproponi fl-2013 is-sena biex tkun sena ta' ċittadini Ewropej. Nittama li l-Parlament jgħinni biex nagħmel dan għala nixtieq nagħmel dan għala sena oħra din biex nifakru xi ħaġa, iva, kultant neħtieġu nfakru sena biex nikordinaw l-azzjonijiet kollha, l-attivitajiet kollha li ser isiru fuq il-livell Ewropew ta' bilħaq. Iżda anki fuq il-livell nazzjonali. Għaliex ma tistax titkellem l-isfel lejn iċ-ċittadin u timponi drittijiet ta' ċittadini minn hawnhekk minn Brussell. Ovvjament irid ikun hemm kollaborazzjoni bejn il-livell Ewropew u l-livell nazzjonali, livell reġjonali u livell lokali u dik għalek ħatkun lantana għal sena Ewropea fuq iċ-ċittadinanza. Nista jiena ċerta li nista nserra fuq l-appoġġ tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi, grazzi għal diskors tiegħek, grazzi għal ħafna suġġerimenti ta' inizjattiva li tajtna u għal xogħol enormi li inti għamilt. Issa niftaħ id-dibattitu mal-kollegi u naħseb li il-kollega Bostinaru huwa ewwel wieħed li talab il-kelma. Grazzi. Grazzi ħafna, Viċi President, Signora Kommissarju, na kontent ħafna u il-starija tiegħek f'tassamlet li kuraġġ. Imma s-sentenza tiegħek ma dat biżejjed u biżejjed hija forsi l-iktar sentenza illi smajt bil-qalb dal-aħħar fil-Parlament Ewropew u għal-aqwa mod kif nistaw nuru li ċittadini Ewropej li nistaw aħna inwet u xolna. Fuq il-Kumitat Peti taf tajib sewem tla dimensjonijiet illi aħna edin il-ħin kollu mhux biss f'konnessjoni ma' ċittadini ma' nippruvaw intuhom anki it-tweġibiet u hija propju din ħaġa li ssir permezz tad diversità l-ambjent, ċe, l iktar li jsiru fuq diversità l-ambjent u l-qutniġis. Jina hawnhekk nitlob l-appoġġ tagħkom li Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmar l-Ewropa bl-istrumenti legali biex dawn il-problemi kunna nistgħu indirizzawhom anki ma' transkonfinali. Jiena nilqa' ħafna il-pożizzjoni tiegħek fi żmien fejn is-soluzzjoni nazzjonali qed issir iktar dejjem iktar qed titlissan dejjem iktar iktar buċċi għolja u importanti ħafna illi aħna l-Ewropej, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea Nwasslu soluzzjoni Ewropea għal problemi Ewropej illi iċ-ċittadini tagħna jiffaċċjaw Eh, maħħom, saqfu bħiċċa maħħom ta' kuljum. Imbat, il-tentattiv jew li nillimitaw jew li nikkontrollaw politikament il-ħelsin tal-mezzi tax-xandi f'ċertu pajjiżi. Hawnhekk qed nirreferi l-iktar f'pajjiżi Rumanija fejn il-ħelsin tal-mezzi tax-xandi, Sinjura Kummissarju, hija ikkonsidrata bħala vulnerabilità hija bla preċedent dil ħaġa però jekk tħarsu l-istrateġija russa qas hemmhekk ma ssibu din is-sentenza daqshekk ehm, inkredibbli u skużani tal qed niskella b'mod daqshekk qawwi. L-aħħar kumment tiegħi Iva sħubija ġenwina bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew nistaw nibnu nżidu l-fiduċja taċ ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet mhux kliem azzjoni għandna bżonn. U jiena ċerti li flimkien nirnexxu. Grazzi Sinjura Bastinaro, Sinjura Gruni. Grazzi ħafna Sinjura President, Sinjura Kummissarju. Grazzi ħafna tal-li tinsab maħna għallu minti u grazzi tal-li għacċettajt l-istadina ta' naħna dajem nitu su pieċin għaw għawli komissari. Inti semmejt ħafna drittijiet ta' tfal. U għakandu jkun għaxu huma l-iktar nis vulnerabli u dajfa li jaħtiġu l-attenzjoni tagħna. Il-fattu li ma minnix ħafna progress fuq dawn id-drittijiet ta' tfal taħseb li jasal xi żmien meta jkun hemm miżuri vinkolanti li sew ħarsu l-tfal. Mix-xogħol, mill-abbuż sessuali, nħarsu anke l-tfal b'diżabilità, edukazzjoni għal kulħadd. Fil-ġlieda kontra l-faqar, dan huwa kollu parti u lati differenti ta' din il-ġlida. Inti semmejt ukoll id-direttiva ta' medjazzjoni. Però ħajkun hemm miżuri vinkolanti f'dak il-qasam. Għaliex dejjem diffiċli ħafna kulħadd jieħu għalih malajr u uh, meta nitkellmu fuq drittijiet ta' kustodja, eċetera, fej diffiċli ħafna anke għallem ħalfin għax dawn huma affarijiet sensittivi ħafna ta' bil-każijiet. Però f'dawn l-qsma kollha fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet aħna hawnhekk inħossu illi ma tantx għandna eh, setat niskelmu fuq is-sussidjarjetà l-Stati membri m'għandniex miżuri vinkolanti. Grazzi, Signora Gruni. Sur Smanski. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Jiena smajt b'attenzjoni kbira dak li kellek xitajt u tallimt ukoll dwar il-komunikazzjoni tal kummissjoni fuq l-ilmenti anki ta' Kolombo. Dawna li l-affarijiet nafu għax matul il-mandat ta' qabel tal-parlament tal-parlament kellix naqsam affarijiet simili anki li għandhom xaqsu ma' ċittadini pollakki U l-attitudni passiva tal-Kommissjoni vera tissorprendini jena, nasab illi il- il-xol li jinqasam ikun hemm diviżjoni tax-xogħol bejn kummissjoni u l-Istati Membri imma jekk il-Jugendamt jew organizzazzjoni oħra amministrattivi jagħmlu differenza bejn l-istatus ta' ċittadini Ewropej u għalhekk jaġixxu b'mod diskriminatorju dan il-jugendant f'ħafna każijiet huwa konvint illi il-benesseri ta' tfal jinvolvi illi jibqa' f'kuntatt mal ġenitur Ġermaniż u mal-kultura Ġermaniża. U għalhekk dan il-każ iridu nsaqsu lil nfusna jekk din l-attitudni tal-jugendam tiex fil-fatt diskriminatorja f'każi f'din id-dimensjoni transkonfinali. Apparti minn hekk Brussel 2A trid tassikura li l-ġenituri tal-nazzjonalitajiet kollha jkollhom l-istess drittijiet. Hekk jekk l-Uganda mtiqos jagħmel b'satem ferrozja għal ġenituri li mhumiex Ġermaniżi biex jibqgħu f'kuntatt ma' wliedhom iridu nsaqsu aħna jekk dawn hawnx ġustifikati u mhux Dina mxie xi kwestjoni kollox iswed jew kollox abjad, dawn huma affarijiet komplikati ma komissjoni kummissjoni passiva wisq. Dan qed l-ideja minn dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli tħares in-naħa l-oħra u tirreferi biss kompetenzi nazzjonali. Ħafna drabi din il-kwestjoni tal kompetenzi Ewropej ma tiġix trattata tajjeb ma toġobniex li l-Kommissjoni taħsel li dejja mid-dmirijiet. Jina minix ħan iprofa nil-limita id-dibattitu imma naħseb li nkunu disciplinati jekk jridu li l-Kummissarju kollha ħin ittina tweġibiet. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Grazzi, Signora President. Signora Kommissarju, nixtieq l-ewwel nirringrazzjak tal-li tinsab maħna l-lum. Inti ġuza ħafna kontenta li fl-2013 ħalkonna s-sena ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Għandi numru ta' mistoqsijiet l ewwel nett il-varjetà tal-petizzjonijiet li nirċievu f'dan il-kumitat u ħafna minnhom jirreferu għal eh, tfal b'dizabilità u tfal li jiġu vittimizzati fl-istati membri. Tfal b'dizabilità ħafna drabi jittihdulhom l-iktar ġittijiet bażiċi. Għalhekk x'tip ta' azzjoni taħseb li għandu jittieħed f'dan il-qasam u b'mod l-iktar speċifiku huwa li Miżuri addizzjonali li jieħdu konsiderazzjoni l-politika soċjali huma importanti. Allura qatt ikkunsidrajt li taħdem flimkien mal-Kummissarju Ander f'dan il-qasam għax nasab fuq livell Ewropew flimkien tistgħu taħdmu aħjar. Imbagħad, konna qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' separazzjoni transkonfinali, jien nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal każijiet ta' adozzjoni transkonfinali. Il-proċeduri ħafna drabi huma diffiċli. Taqsem il-qalb jidu ħafna ħin. Hemm xi miżuri f'dan ir-rigward maħsuba l-futur kif forsi nista' normalizzaw il-ġurisdizzjonijiet innaqsu il-perjodu ta' smir rekwiżit għandkom xi proposti li tixtiequ tqajmu f'dan il-qasam grazzi Sinjura Halken. Grazzi ħafna. Sinjura Kummissarju, jiena wkoll nixtieq Nirringrazzja aktar li tinsab hawnhekk illum u grazzi wkoll ta' kontribuzzjoni tiegħek. Nixtieq nitkellem sabiex nappoġġa l-kollega Bastararju għax nasab li huwa vera importanti issa illi id-drittijiet bażiċi tal-bniedem kif qegħdin fi trattat irridu jiġu konsidrati bħala parti mill-dritt komuni hawnhekk u kellna numru ta' esperjenzi f'dan il-komitat fej il kummissjoni e, provat e, twarrab din kwistjoni diffiċli taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà, għalhekk kien kuntanta li inti tajt din id-diskors daqshekk ibes fuq id-diskriminazzjoni tar-Roma, jiddispjaċini illi din hija ħaġa isa sparixxiet imma aħna nappoġġaw ħafna u Eħe, kienet spin effiċenti ħafna ma dawk li kapaċi jaħsbu b'moħħom femmuha. Grazzi ħafna ta' dan u nittamaw illi nindirizzaw sew dil-ħaġa. Diskriminazzjoni hija ħaġa kbira, ħaġa trid tiġi trattata fuq livell Ewropew. U mat fuq di kwistjoni tal-libertà tal-istampa jiena nisma' xiġri Rumanija u kull dan naħseb li ċawċesku reġa' magħna. U reġa il reġim kollu tija, għalix tant tant orribli l-affarijiet li nisema, u dina m'għandix ħatkun tkun kwistjoni issa. Stat membru li da mhux jipprova jimmuża l-istampa ma l-inqas jipprova għadin jipprovaw inaqsula l-vuċi. Għalek, naħseb li qoddim dan jirrit ikun punt fuq l-aġenda u mhux ngħidu wara ejja nħallu għar-Rumanija jara huma jistgħu jagħmlu għax din taffetwa lil kulħadd, grazzi. Sur Biżottil. Grazzi Signora President, jien ukoll nixtieq li mal-kollegi tiegħi biex nifraħ eh, u nirringrazzja lill kummissarju għal eh, prezentazzjoni tagħha u eh, biex nagħtiha l-appoġġ speċjalment għall proposta tagħha illi s-sena 2013 tiġi dikjarata bħala s-sena Eh, Ewropea għaċ-ċittadini. Naħseb li din tkun eh, tista' tagħti impetus qawwi ħafna għad-drittijiet taċ-ċittadini u għall-arfin eh, Eh, minnaħa ta' ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom. Żewġ punti fil-qosor li xtaqt inqajjem jien. L-ewwel nett id-dewmin fil-proċeduri fuq il-menti ġejjin minant ċittadini. Kulħadd jaf illi eh, meta ċittadin jagħmel il-ment mal-Kummissjoni, ma' din il-Kummissjoni, eh, ma' dan il-Kumitat parlamentari, imma anki b'mod ġenerali hemm dewmin twil wisq. Sa nafu, Sinjura Viċi President, illi inti għandek fema qawwija ħafna dwar id-drittijiet taċ-ċittadini, lesta timbuttom ħafna, imma x'lesta tagħmel biex ma jibqax dan id-dewmin eżaġerat meta ċittadin jagħmel il-ment. Per eżempju dan l-aħħar meta kien hemm il-kwistjoni eh, li tinvolvi ir-Roma u Franza, inti imxejt eh, pass maġġel ħafna li hija ħaġa tajba. Però x'se tagħmel biex dan il-pass ta' proċedura maġla tkun tista' tapplikaħ fil-konfront ta' ċittadini kollha. It-tieni u nagħlaq liġi dwar it-tfal. Punt li qajmet il-kollega tiegħi Pascal Gruni. Eh, palissa liġi Ewropea dwar it-tfal hija frammentata ħafna għandek drittijiet dwar it-tfal taħt il-liġijiet soċjali, taħt il-liġijiet dwar l-impigi, eh, taħt eh, liġijiet differenti, inkluż liġi ġdida li qegħdin nagħmlu dwar l-esploitazzjoni sesswali taħt tfal, imma m'għandniex liġi qafas liġi waħda eh, Ewropea illi tagħti set sħiħ ta' drittijiet ta' tfal. Naħseb illi dan huwa punt importanti ħafna u nixtieqek illi tħares bis-serjetà lejn dan il-punt sabiex sal-aħħar tal-mandat tiegħek inti tkun tista' tħalli warajk wirt importanti li jkun wirt ta' liġi Ewropea għad drittijiet ta' tfal. Grazzi ħafna.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 Nishtiq nitkellem dwar xi kummenti minn li wkoll eh, semmew il-kellim qabli. L-ewwel biex ringrazzja l-Kummissarju sal kummenti tagħha. Jien u l-bqija tal-delegazzjoni Ungeriża se nagħtu l-apport seħtana tagħna lill-Kummissarju għall pjanijiet tagħha biex sena 2013 tkun is-sena taċ-ċittadini Ewropej. Għandi mistoqsija wkoll fuq l-anijiet tiegħek dwar il-ġlida kontra l-pornografija ta' tfal u kif ukoll l-abbuż fuq tfal. U xinu ma pjaniet taħħa f'dan il-rigward. U kuna nimistoqsi aktar personali, sa' il-na erba snin, il-erba snin li qed immexxi kumitat, u kont qed immexxi kumitat ġewwa l-Ungerija. U kellna ta' problemi. Bil-fatt illi memx strategija komuni Ewropea għal persun għal tfal disabilta partikolarment. Issa jekk minn sejjer żball, inti għandek ħafna wkoll ideja ta' dejjin dwar dan, għandek strateġija le għal dat-tfal l-biżabilta? Eh, Sir Belden. Grazzi tassew, jina ma konċet nistenna, nitkellem, sempliciment l-ewel rrit nistenna l-kollega Romen jitkellem. Tant laħjar tgħid il-President, mela il-min miss? Valjen. Grazzi ta' sew nixtieq ningrazzjakom tal ukoll tal-diskors jekk u wkoll ngħid li aħna bħala grupp politiku napoġġew għax għandek portfolio importanti l-mistoqsija din jekk titqis il-portfolio li kellek qabel u meta qablu għamma dik li għandek palissa. Xi tagħmel dwar kussemijiet ta' neutralita? Jo Brevi. Dobrejtu x'li wasna. Kelli minn misfur qosor Fissem il-komitat tajaj, pala soċjalisti, sinjor kommissarju, aħna il ajna ħafna l-portfolio tijak, għalix aħna nemnu illi huwa importanti li kona kommissarju illi tratta dawn il-kustenijiet tal-bnedmi, specialment tal-knix jaqsam it-tfal. Illum il-ġurnata, aħna aħna kon għedin diskutu kustjoni importanti ħafna. L-għadak nixaqsam ma' tfal disabilta' Jien jekk fim sew, intu kol se titratta dawn id-drittijiet ta' tfal u inti qed tlesti komunikat speċifiku ah, għal dan il-għan. Inti ħat titfa' eh, iktar attenzjoni fuq dil kustjoni ta' tfal disabilità u tista ta' xi ħaġa illi kunu nistgħu nirreferu mod iktar speċifiku għalija nistaw nserħu iktar mod sot fuq hemm xi pajjiżi fejn il-kundizzjonijiet huma diffiċli kemm għal dawn it-tfal kif ukoll għal min jaħdem magħhom. Aħna diskutejna wkoll standard soċjali biex u l-ġenituri jkunu jistgħu jieħdu dawn it-tip tfal. Uh, grazzi, is sandur lej Sinjura Redding. Nixtieq nirringrazzjak u nittamma li kunt <laughs> ta' ħafna minn dawn il-misoqsijiet li ġew mras għalilek. Sinjura ċer, l-ħetik <laughs> jan possibli. Iżda, niprofa nixbor kollox malaj malaj għaliex ħafna membri jisom kienu qed puttaw lejn l-istess eh, idea fil-mistoqsijiet tagħhom għalhekk jiena kif fimt minn ħafna minnkom intom taħsbu li s-sena 2013 hemmhekk is-sena ta' ċittadini Ewropej hija triq tajba li naqbdu iva ħanaħdmu sabiex inkunu nistaw namlu effiċenti ferm għaliex inti intom imsieħba importanti ħafna ah, intom tafu ċittadini ta'kom fil-konsistenza ta'kom. U għalek tun importanti ferm il-sem ta'kom għonek. Dan il inizjattiva. Meta jina konti nittimmexxi dan il-komitat naf kemm kienet kustjon importanti kwistjonijiet ta' ambjent. Oxin sen ilu kienet nitkellmu dwar il-bini ta' toro u l-ambjenti natura li kienet priorità fuq l-agenda tagħna. Issa qed nitkellmu dwar biodiversità u ovvjament it-tniġġis. Ovvjament dan għandu ċertu implikazzjonijiet u impatti transkonfinali u naf li kollega tiegħi li huma li hija responsabbli għall ambjent u l-kollega li huma responsabbli għall kwistjoni tal-enerġija qegħdin jiflu din il-mistoqsija din il-kwistjoni transkonfinali. U jiena naqbel kom 100%. Meta intom tgħidu illi aħna nixtiequ soluzzjonijiet Ewropej meta mqabbla ma' xejrit nazzjonalistiċi. Għax dawn jaraw sal-panta tam neħerom. Jekk itħares lejn qed jiġri fid-dinja, e, jirraw li anki stati bil gbaru mażar. U ma nistax naħarsu bislejn iż-żar u kollu ħsab wara żar ġviri. Ehm, Għalek aħna rridna nerġgħu nidu l-politika ta' suq intern għal-pigi, ehm, għal-industriji tagħna, għal-SMEs ukoll u anke ċittadini tagħna bl-istess, kollam ħadna miġbura fl-istess pakket. Issa inti staqsejt xi ħaġa b'mod speċifiku fuq il-libertà tal-medja. Jiena pjuttost eh, anzjuża dwar eh, x'qed jiġri fi stati membri li qed kotajt ma' ġenerali, speċjalment ukoll f'xi stati membri oħrajn. Mod partikolari. Jina qatt ma nista' naqbel ma' dak li jintiet. Mezzi ta' xandir ħilsa f'demokrazija ħilsa. Għaliex mezzi ta' xandir jekk dawn qegħdin ikabru xi ħaġa li jagħmluha, Aħna l-koll nafu għanna liġi tal-stampa, mux biss iħarsu l-individwu. Għax għandek id-dritt tal-individwu ħafna drabi kontra il-mezzi ta' xandir u s-setat tal-mezzi ta' xandir. Imma biex ngħidu li il-mezzi ta' xandir liberu u ħiles huwa vulnerabbli għas sikurtà nazzjonali, din iġarġa li znuru natu evidenza il-profi, diffiċli li biex nsibuhom dan il-profi, jiena bħala komissarju għal mezzi ta' xandi ta' xar snin. Naħseb illi din mezzi ta' xandir huma ċans għall-Ewropa, għalhekk jem tant ġurnalisti illi jinstabu fawċ kbir Għalix Għaliex ukoll nħabba istituzzjoni ekonomika tal-stampa tal-stampa li, li, li tikteb u tal-kidba. U minħabba l-fatt il-ġurnalisti mhumiex daqs daqskemm jistgħu ikunu fil-verità u din iġa xi tħassib ferm. U għalhekk kina u kolat naħdem kol ukoll mal-organizzazzjoni ġurnalistiċi f'dan ir-rigward ħafna deputati tkellmu l-mod ċar rigward il-drittijiet ta' tfal. Jiena diġa ħabbart li ser ikun hemm komunikat fuq id-drittijiet ta' tfal. U f'dan il-komunikat aħna fuq kollox ħan kunu qegħdin nistudjaw is-sitwazzjoni l-qadda tat-tfal u l-rati dan huma waħed dan ħajku waħed mill-punti ta' priorità ħafna drabi huma tfal li jibbatu meta jiġu biex eh, jitresqu l-qorti jew jiġu trattati li mod li jiġu vittimizzati darbtejn. Inġifieri għal dawk kollha li tkellimt dwar it-tfal, it-tfal mhux biss ser jidru fil-komunikat tagħna dwar riti tal-tfal, ħanarawhom ukoll fi strateġija għal persuni b'disabilitajiet illi ser nadottaw dal-waqt. U dawn it-tfal b'disabilitajiet ser jkollhom post b'strateġija ġenerali għal persuni b'disabilità. Umbat għandek fixa siħat ta' kustanijiet li għandek xaqsam mal-faqar x'kienet ħasseb tagħna għal dak li xaqsam ir-Roma jekk ma kienx kwistjoni ta' faqar estrem. U ovvjament ma nqisux il-kwistjoni oħrajn u għalhekk qed naħdem jitfit ma' Sturandur illi jitkellem dwar il-fond soċjali u s-surħan illi minna ħatijaw jitkellem dwar il-fond reġjonali. L-ideja hija li nistgħu nistabilixxu kif nistgħu nużaw ir-riżorsi a dispożizzjoni tagħna ma taħjar. Hemm ħafna flejjes disponibbli kieku imma rridu naraw li l-investimenti jsiru għal ġlida kontra il-faqar estrem u inet qabel U nerġan tennija darba darbtejn illi edukazzjoni ta' dawn it-tfal għalik li ħaġa importanti hawnhekk għaliex jekk ma nibdewx billi nelbu din il-problema il-fatt li ma jmorru skola il-fatt li daw mandomx taħriġ vokazzjonali mela forna mela 20 sena oħra il-persuni li ħajkun qegħdin jieħdu postna għen ħajkun qegħdin jitkellmu dwar l-istess problemi. Għalhekk dawn huma l-affarijiet aħna rridu nibdew nittrattaw. Issa, kol dwar pornografija ta' tfal. Is-Sinjura Malmstrom kif tafu resqet eh, regolament dwar il ħarsien ta' tfal fuq l-internet. Il-koleġislaturi palissa qegħdin id-dibattua u nittama illi wieħed ikun jista' jikseb bilanċ aħjar bejn id-drittijiet tat-tifel jew it-tifla u l libertà li u jgħet jidħol fl-internet. xim daqet hija diffiċli ħafna li nippruvaw niksbu dan il-bilanċ, naħseb illi meta nitkellmu dwar it-tfal u r-reati kontra t-tfal, għaliex ovvjament il-pornografija ta' tfal huwa reat kontra tfal, ma nsejħu l b'mod ieħor. Xim daqet il-dritt għal libertà assoluta uh, fuq l-internet eh, trid tbati kemm xejn. Aħna rridu bilanċ iktar uman illi jinstab. Ovvjament, u koll wieġeb is-Sunjura Valjana hawnhekk il-kwistjoni tal-libertà fl-internet illi hija ħaġa illi l-Parlament kollu qed jissilet għalija u jiena għat nistilet maqom biex nippruvaw niksbu dan il din il-libertà. Iżda f'każijiet illimitati din il-libertà tista' parzjalment tista' titnaqqas. Intom tafu li l-kolleg tagħna, kollega tiegħi li Cruz qed tistudja dan eh, flimkien mal-esperti tal-istati membri kif ukoll eh, mal-Parlament Ewropew u jina u kol ser niprofanejn biex naħarġu b'soluzzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u ta' ngħidilkom li l-ġimgħa li għaddiet irċevejt għamlu li kumment eh, interessanti li għalu l-kollega Amerikani għalu li iwa intom kelkom raġun l-Ewropej ta'kom, pal eh, Ewropej, meta trattajtu din kwistjoni ta' neutralità, naħseb li xejn mill-Amerika naħseb kien kumment tassew importanti. Issa, rigward ta' Brussel a u Jugendamt. Dinja, kustjoni li kolt għajmet kemm il-darba minn membri differenti. Sa fejn tista' tasal is-sussidjarjetà? U mbagħad minn meta minn fejn jibda ir-responsabilità tal-istati membri. Jiena bħala komissarju nista' nagħmel biss dak li permettuni namel trattati. Trattati tuna tuħġiba jina l-ġimma li għaddit i-publikajt vaddemeku, ton sejħu l dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Għalix din l-applikazzjoni ta' din il-karta u kol hija marbuta ma' trattati li jfisser li din tapplika meta l-Unjoni Ewropea, l-Kommissjoni kif ikoll intom bħala parlamentari u l konsil ikunu qegħdin jelaboraw il-liġi Ewropea. Għalhekk il-proċess kollu legali japplika u l-karta tapplika u l-karta tapplika wkoll meta il-regoli Ewropej huma imniżla u wetqa fil-prattika nazzjonali fuq livell nazzjonali. Jivili, jiġifieri kħiġobkom għaraw dil-valdinekum għax għedin naftit fejn li sana u fejn ma nistawx, ma nix kompetenza. Naħseb, ikun, qed nkun qed inqarra, nkun qed inqarqu biċ-ċittadini tagħna jekk ngħidulhom li unjoni Ewropea jistgħu jiġġixxu kollox, le, hemm is-sussidjarjetà ukoll teżisti. Issa dwar il-Jugendamt. Ma jfissirx dan illi qed nipprova ngħidlek li ma stax inwiġbek, iva jiena rajt it-tweġiba li bija l-awtorità Ġermaniża aġixxu f'dan il-każ u huma kienu qed jikdibu rigward l-aħjar interess ta' tifel tifla jiena qed nipprova nikkota mill-memorja tiegħi sewwa jiena qed ngħidilkom x'naħseb jien personali. Fil-tema tiegħi għandna din il- għanna 13% tal- tal zwiċ l-mġurnata huma ġejjin minn huma mħalta. Għandek ġenituri ġejjin minn pajjiżi differenti u jgħixu band oħra b'sat membru ieħor. Imma jiena nemmen li kull tifel u tifla għandhom id-dritt taż-żewġ ġenituri. U jekk hemm żewġ imħalla dan dan għandhom dritt għal żewġ kulturi u jekk forsi kultura oħra wkoll jekk dawn qed jgħixu f'sat membru ieħor li m'għandhomx l-istess kultura tal-om lew tal-om missier. E, u din hija xi ħaġa li ħna rridu nqisu. Ma nistgħux noqogħdu ngħidu naħdu naħsbu fil-ambjent ta' Helsin ta' libertà ta', ta moviment. Għaxen huwa dritt. Dritt spliċitu tal tifel jew tifla illi jkunu jistgħu jkollhom aċċessa l iktar lingwi u iktar kulturi. Imma di ma tsarx imbagħad tqazza. U għalhekk għandhom raġun ċertu pajzi li provaw jsibu bilanċ. Ikun hemm min jipprova ovvjament eh, iżaġera. Il-autoritajiet qed jippruvaw jaraw x'inhu ma l-aħjar interessi tat-tfal. Imma ma jfissirx li ħajjien, id ma miex sens għalija eh, eh, eh, li joqogħdu jgħidu li għax dan ifisser li t-tifelijiet ikollu għaccent Ġermanix. Fil-fatt jiena ktibtilhom itra biex ituna aktar informazzjoni dwar din il-biċċa. -hmm. Yeah. Uh, wist. Għala ċittadini ma jkollomx twiġiba ta' malajr. Għala il-parlamentari Ewropej ma jkollomx twiġiba ta' sekt malajr. Ankintom it-telmentaw. Kultant twiġiba li ċittadin, jew ċittadini, ma ssirx minn kummissarju wieħed. Jien konta ta' taħarsa lejdan għaliex rċevejt ħafna l-menti u u kunem kwistjonijiet li xukultant jiġu għandi. Iżda nishtiq niċċara t-tweġiba li servizzi tiegħi jagħtu ma tlet jew kummissarji jew erboħra li għandhom kompetenza għal din it-tweġiba u anke ma' servizzi legali. L-affarijiet huma aktar komplikati milli fil-fatt jidru. U propju minħabba dan nieħdu aktar ħin milli tasuwa aċċettabbli mill-ċittadini. U din hija problema. Għaliex iċ-ċittadin ma jimpurtax li erba' kummissarju rridu ħarsu l-kwistjoni tiegħu anke servizzi legali. xipporta il-raġuni għalek hija din raġuni propju waslitni biex nbiddel il-sistema biex ikun situazzjoni fej ċittadini jafu l-fej jirridu jirrikorru u jkunu marfa min mant min ħaj jirċivu t-tweġiba. Mish kwistjoni li l-ċittadini kun jaf kif ħajasal t-tweġiba, zdalli li fl-ħar mill-ħar jirġivu t-tweġiba. U li mura ħanċaħat fl-ħar mill-ħar ikollu t-tweġiba ikun min ikun fl-uffiċċju konċernat. Jiena qed nipprova nagħmel riforma ta' dan kollu iżda ma tantx hija faċli u fuq kollox mhix xi ħaġa li ħasseħ mill-lejla nar. Naħseb li weġibt l-mistoqsijiet kollha li resquli. Grazzi. più che meritato. Grazie infinite al commissario. Grazie al commissario Redding għal prezenza tagħha u għal kontribuzzjoni tagħha u nittamaw li jasal malajr l-appuntament li jmiss li t-diskent u niddiskutu fuq il-komunikazzjoni li ħati prezentaw u nittama li kunem opportunità oħra li titkellem maħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u li kunem attenzjoni aktar importanti motija lil dan il-Kumitat. Issa, l-agenda ta' xol tal-Kumitat tagħna huwa li għadha nkomplu xol mill-punti li ħallejna l-lum, ġifiri mill-petizzjoni li introduċejna bl-intervent tal-petizzjonanta. Ġifiri għadha fil-ħodu fl-10 għankomplu mill-punti li ħallejna barra l-lum. Grazzi.